Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning with point 14, uh, the item on the mission. L-adwa tajba kollegi nistaw nibdew punt 14 missjoni f'Toronto fil-Kanada tal-24 ta' frar pas-soltu. Din kienet zjara organizzata ħafna f'żona ta' importanza kbira għal dan il-komita. Um, il-modelli tal- politika ta' risistemazzjoni kanadiża. U kien hemm ukoll aspetti interessanti tal viza u r-reċiproċità. Kullħat jaf il-Kanada għandha track record eċċellenti fil-kwistjoni ta' refugġati u immigranti, speċjalment riċentament din id-delegazzjoni xtaqet tistudja aktar fil-fond dawn il-modelli sabiex tara x'nistgħu nitalmu għaxxol tagħna hawnhekk. Id-delegazzjoni kienet immexxija tajba mis-Sur Diaz Demera u nirringrazzjah tal-li għamel dan u miġdid ngħid li kienet opportunità tajba u hija opportunità tajba sabiex nirringrazzjaw lill-impjegati tagħna u il-komitati l-oħra issa qed jorganizzaw delegazzjonijiet oħra. Nerġa' nirringrazzja lill impjegati tagħna għax-xogħol illi għamlu. Forsi Augustin jista' jagħtina rapport qasir ta' din id-delegazzjoni u din iżjara eċċellenti. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Dinja missjoni illi saret bejn l-20 u l-24 ta' frar. li miħor kien hemm rapport u aħna mill-20 tal-24 ta' frar morna Ottawa, Toronto u kien hemm il-membri kienu Claude Moraes, Makovej, um, Lopez Aguilar, Thomas Chaikos u Tortundua. U u kienu enuna u kol Angela Bala illi għal darboħra ta' eżempju ta' professjonalità. U kif għal president lan kien li nizaminaw il-politika ta' eh, ta' resettlement fil-Kanada li għandhom esperienza twila u anki fuq il-prassi ta' politika ta' zil u u anki fuq dak li għandu xaqsam ma' reċiproċità tal-vizas. u fuq dan mbagħad se nitkellem iktar fil-font. Fuq dak li għandu xaqsam ma' resettlement, aħna rajna li sistema u tajjeb ħafna li għandhom fil-Kanada, u wassal għal riżultati eccellenti fl-azzjoni umanitarja per eżempju, eh, l-operazzjoni tal-rifugjati sirjani. U rritnajt li dan il-programm ta' eh, rifugjati li ju assistit, għal eh, jom assistiti mill-gvern, kien appoġġat minn min, min privatu koll. U kolla bla, bla tal-unktad, illi huwa operatur importanti ħafna Entkom tafu illi eh, kanada eh, għanda storja fl-akkoljenza ta' rifugjati e, eh, ilom snin, specialment wara t-tini gwerra dinjija fil-Kanada, kienem kważi dejjem azzjonijiet ta' akkoljenza tal-rifugjati u ta' resettlement. Fil-dawn l-ħar snin, il rifuġati kienu xi 10% tal-immigrati. U aħna żjarna e, wkoll ħafna minn dawn il ċentri ta' akkoljenza illi e, jirċevu mod speċifiku il-rifuġati jagħtuhom e, fej u jagħtuhom assistenza temporanja sakemm e, jiġux integrati fis-soċjetà il program ta' assistenza għal resettlement u l program ta' resettlement huma il-mezzi prinċipali biex jgħatu l-appoġġ neċessarju għal l-integrazzjoni ta' dawn in-nies li waslu dan l-aħħar barra mill-assistenza provinċjali u reġjonali rajna anki l-għajnuna li tagħti il-komunità hemm kultura fis-soċjetà ċivili. li tejn għal biex dawn ir-rifuġjati kollhom integrazzjoni aħjar barra minn min din il-politika ta' appoċ ta' resettlement, eh, rajna u koll eh, innotajna eh, illi kienem servizzi tajbin ħafna li huma garantiti għal dawn ir-rifuġjati anki dawk illi jirċevu protezzjoni Eh, illi eh, eh, jiġu integrati u hemm ir-rappreżentanti tal-gvern ah, spiegawna li kull sena l-gvern federali għandu eh, mira ta' ċifri 300.000 per eżempju fl-2017 illi huma persuni li huma eh, klassifikati f'kategoriji differenti, per esempio rifugiati emigrati ekonomici u hemm anki program ta' riunifikazzjoni tal-familji. U dan huwa mudell tajjeb biex eh, tkun tista' titnaqqas eh, l-immigrazzjoni illegali, irregolari u klandestina. Kwistjoni oħra, ċoħi reciprocità tal-vizas, hemm uh, intenzjoni mill-gvern tal-Kanada illi jilliberalizzaw il-vizas ma' Rumanija enti taf presidenti li bira ħarċevajna risposta minnant il Kommissjoni fil-dibattitu eh, fl-awla fuq dak li għandu xasa ma' reċiproċità u f'din il-deċizjoni hemm miktub li diġà f'Mejju l-obbligu ta' vizas għal ċerti kategoriji ta' ċittadini Bulgari u Rumeni se titneħħa se jitneħħa. Allora hemm eh, impen ċar biex iċ-ċittadini kollha Rumeni u Bulgari m'għandhomx fiktar bżonn jitolbu l-viża Eh, minn eh, Deċembru, minn Deċembru l-lem, minn Deċembru tal-2017. U din hija eh, aħbar tajba, naturalment. <clears throat> Pero mux l-istess ħaġa qed jiġri mal-Istati Uniti. Biex nagħla, kellna l-opportunità nitkellmu mal-Ministru responsabbli għal rifugġati fl-Ontario, Umbat eh, personi oħrajn li segretarju tal-parlament eh, u eh, uffiziali oħrajn da' dipartimenti differenti, rappresentanti u ħafna nis importanti. U kuntat importanti kien il ċentru ta' rifugġati u bat il ċentru ta' servizzi Eh, tal-immigrati fl-Ottawa, umbat anki eh, ċentru għal dawk li għandhom kif waslu f'Toronto. Dan huwa kollox, grazie. Grazzi ħafna sur Dijat Demera tal-li meċċej di delegazzjoni mod daqstan tajjeb. Il-kellim li mis. Jena u kollu. Jiena wkoll xtaqt ninaqat ma l-evalwazzjoni pożittiva ta' dan il-vjaġġ taħt it-mexxija tiegħek. Il-missjoni ta' libertajiet ċivili, hekk kif għandna kif smajna. Jiena kont evolut f'ħafna delegazzjonijiet barranin, però f'din l okkazzjoni verament naħseb li tajjeb li najdu illi rarament kellna opportunità bħal din kienet tajjeb ħafna li naraw eh, l-integrazzjoni u l-integrazzjoni ta' soċjetà sviluppata. Dan huwa mudell soċjali tajjeb ħafna hemm riżorsi u sforzi pubbliċi u privati sabiex jirrispondu għal sfida tal-integrazzjoni tal-immigranti. Kien interessanti illi naraw ir-rispett lejn id-drittu umani ta' dawk li jfittxu għażil. Dak li laqadnu b'mod partikolari ma kienx biz dan il-kontrast il-vizjoni pozittiva tal-immigrazzjoni li Kanada għandha meta mqabbla mal-vizjoni negativa fl-Ewropa. Dak li laqatni kien il-fatt li dejjem sabu il risposta tajba mal-ewwel. Jgħatu attenzjoni lil l-asidi Sirjani u jkunem sforz kem privatu kem publiku. Um, sponsoring publiku privat ta' rifugġati dan huwa modell interessanti illi naħseb m'għandux ikun biss suġġett ta' rapport ta' rutina fl-ħar ta' delegazzjoni. Pero għanna nitalmu minnu speċjalment dal-komitat għanna nitalmu minn esperienza bħal din. Naqbel ma dak li għaddu kif għal is-Sur Diaz Dimera, naħseb illi din is-sħobija pubblika u privata hija interessanti ħafna. Dan huwa valur miżjud. Nerġa' nirringrazzja Sur Diaz de Mera. Palma qed fil-bidu hemm xi membri oħra illi inaqdu maħna momenti li introduċej dan il-punt, nerġen nirringrazzja l kulħadd anki għall-organizzazzjoni tal-delegazzjoni xtieq impoġi fuq rekord il-grazzi tiegħi għall-organizzazzjoni. Grazzi mill-ġdid l-Sur Diaz Zimera u l-kollegi l-oħra li kienu fuq id-delegazzjoni. Issa naddu għal punt 11 jina kontent illi għanna mana l Sur Giovanni Buttarelli mill-EDPS. Issa sir jipprezenta il-rapport annwali tal-EDPS għal-2016. L-2016 rat li firmar kem tal-GDPR u direttiva għal protezzjoni tad data fis setturi tal-Pulizija u l-Ġustizzja. L-adozzjoni ta' dawn iż-żewġ testi hija sta pass kbir il qudiem għal drittijiet fundamentali l-2016 kienet ukoll punt importanti għal kif il-flussi tad data jiġu regolati b'rispett għal ftejim umbrella tal-Unjoni Ewropea u l istati Uniti u l-privatezza. Ħarisna wkoll lejn drittijiet fundamentali fil-era digitali għana ninsabu ħerqana illi ninsemew il-prezentazzjoni ta' Sur Giovanni Buttarelli dal-ħodu jina kontenti li nadilak il-kelma għal dan id-dibattitu interessanti. Sur President, membri onorevoli, il-ġurnata tajba u grazzi tal-istedina sabiex niprezentaw il-rapport annwali għas-sena l-oħra. Ser nibda billi nagħmel xi referenzi għal dak li aħna minna fl-2016. Is-sena l-oħra aħna rajna serje ta' eh, problemi politiċi. Irridu naraw jekk din ix-xejra u xser tkompli din is-sena, però fl-2016 aħna bnejna wkoll xi ħaġa iktar b'saħħitha sabiex niġġieldu il-bidliet politiċi, speċjalment il-regolament ġenerali għal protezzjoni tad dejta u dak għall infurzar tal-liġi. L-Unjoni Ewropea qed tmexxi fil-protezzjoni tad drittijiet fundamentali fl-era Digitali dan Is-suċċess huwa grazzi għar reżiljenza u l arfinta ta' dan il-Kumitat matul l-erba snin ta' negozjati diffiċli u pressjoni esterna immensa li DPS bħala regolatur. Aħna irċivejna iktar il-menti minn kwalunkwe sena oħra minn metta li DPS ġi stabilita. Dan mhux bil-forsi ġi interpretat bħala kritiċi kritiċiżmu ta' kif il-korpi tal-Unjoni Ewropea jittrattaw id-data personali, però rridu naraw dan bħala xejra ġeneralizzata fejn il-persuni qed isiru dejjem iktar konxi u imħasba dwar kif eh, jiġu rispettat mod digitali aħna naraw bħala kwistjoni teknika u digitali, pero fil-verità din għandha x'taqsam ma' nies. Il-personal ta' kuljum jaffaċċaw nies li huma mħasba jew irrabjati dwar l-informazzjoni tagħhom kif tintuża il-protezzjoni tad data hija dritt fundamentali li servi li ċittadin anki fil-konfront ta' gvernijiet b'saħħithom però mhux dejjem servi interess ta' dawn iċ-ċittadini. Pereżempju meta il protezzjoni ta' data tintuża sabiex ikun hemm trasparenza. Il-Kunsill u l-uffiċċju tal-opportunitajiet indaqs jagħmel ħafna xogħol sabiex iqajjem kuxjenza dwar xi fisser li kollok diżabilità fuq il-post tax-xogħol u dawn il-videos ta' probazzjoni inkludu informazzjoni dwar individwi u l-kundizzjonijiet tagħhom. Din l-informazzjoni għandha tintwerra biss jekk l-individwi jagħtu il-kunsens tagħhom għalhekk qed naħdmu flimkien mal-kunsens sabiex insibu modi prattiċi sabiex dawn l-individwi jifmu x'inhu volut u jaċċettaw b'mod liberu li l-informazzjoni tagħhom tidduża. Is-sena l-oħra nidejna proġett illi irrid iġi bidla fl-istituzzjonijiet fuq il-prinċipju tal-responsabilità. Eh, bdiet b'eserġizzju fost l-impjegati tagħna immexxi mill idps Mbagħad dan se jinfirex għal korpi oħra. Per eżempju l-ICB, l-Aġenzija ta' driġi Fundamentali, s-Segretarjat tal-Kunsill Qorti ta' Ġustizzja, il-Segretarjat Ġenerali ta' dal-Parlament u għalhekk aħna għanna rwa sabiex nofru lilkom istituzzjonijiet oħra bodot sabiex tagħmlu skrutinju ta' leġiżlazzjoni bot iktar effiċenti. Per eżempju, il-lodot riċentament adottati fuq il-nozzjoni ta' neċessità wara konsultazzjoni sena l kienet risposta diretta għal bżonnijiet espressi minn dan il-kumitat fl-aħħar sentejn. Aktar tard din is-sena aħna ser nippubblikaw linji gwida fuq il-proporzjonalità aħna nippruvaw nagħmlu aktar faċli sabiex napplikaw prinċipji legali illi mhux dejjem ikunu evidenti. Ridna wkoll inwaslu messaġġi diffiċli lilkom bħala kolleġislaturi bħal pereżempju dik tal um, direttiva tal-kontenut digitali aħna ridna nuru il- konsegwenzi mhux intenzjonati ta' persuna li tagħtu informazzjoni għal servizzi. Kien hemm deċiżjoni li tieħdet f'din il-Kamra is-sena l-oħra u din affettwat il-mod kif il-Europol tipproċessa l-informazzjoni. hemm kwistjonijiet tal-infurzar tal-liġi u l-ġestjoni tal-frontieri. Għandna wkoll regolament propost fuq id-databases ta' SIS-2 ser noħorġu stqarrija dwar il-proposta tal-Kummissjoni fuq l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina illi eh, tinaqdu ma' smih fl-aħar ta' Mejju. Jina issa ser nifoka fuq tliet eżempji. Aħna qed nintroduċu approċċ etiku għal kwistjonijiet ta' intelligenza artifiċjali u teknoloġiji oħra sena oħra aħna innominajna grupp ta' konsulenza tal-etika minn diversi dixxiplini mhux biss avukati s-sena d-dieħla, anzi s-sena l ġimgħa d-dieħla, ser namlu seminar sabiex nitalmu dwar tradizzjonijiet etiċi mill-komunità xjentifika irridu kol intilbu l-inġinerija xjentifika. Aħna ser noqogħdu fuq l-input ta' dan il-grupp hekk kif aħna niżviluppaw opinjoni fuq nozzjoni ta' privacy by default bat hemm id-Digital Clearing House din hija aspirazzjoni mill-rapporter Sinjura Gomez dwar il-ġertijiet digitali u big data. Il-privatezza tal-konsumatur ser tiġi diskussa dan ix-xar. Irridu nipromuovu l-interess ta' ċittadini eh, meta jkun hemm prassi inġusti online. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea tista' tkun gburija fil-qasam tal-privatizzaw u protezzjoni tad-data, però rridu nirrealizzaw illi dawn l-affarijiet qed jikbru madwar id-dinja 121 pajjiż għandhom dawn ir-regoli jew qed jinnegozjawhom ħafna minn dawn kienu ispirati mill-prinċipji tal-Unjoni Ewropea u tal-Kunsil tal-Ewropa, però hemm ukoll xejriet kontradittorji l-użu tal-big data sabiex iġġiel soċjetajiet u ċittadini sabiex ikollhom ċertu aġir. M'għandniex kunsens komun sabiex naqdu flimkien din il-komunità ta' ġurisdizzjonijiet ta' protezzjoni ta' data il-Privacy Shield hija l-aktar tentattiv um, kontroversjali sabiex eh, ikun hemm kull sens bejn żewġ imsieħba tal-kummerċ. Jiena kont f'Washington ftit ilu u, u l-Unjoni Ewropea għadha qed tistenna rrieda rieda sabiex nibnu din l-isħobija kbira. Jiena tajt il-messaġġ lill-imsiba sabiex ikun hemm konformità u jkun hemm il-protezzjoni skont il-GDPR u dan ma jodġ biss għal regoli ta' trasferiment ta' dita barra mill-Ewropa. Aħna ser nikkontribwixxu permess artiklu 21 u fir-reviżjoni konġunta tal-Privacy Shield ta' dis-sena. Xi ħaġa li hija nieqsa wkoll f'opinjoni tiegħi, però mhux saddum nieqsa, huma regoli moderni li japplikaw għal korpi tal-Unjoni Ewropea illi jipproċessaw f'xi każijiet anki data sensittiva. Din ir-riformi essenzjali bħalma qed tilbira għal rapporters u shadow rapporters dan il-kumitat din hija kruċjali għaliex Din hija l-Unjoni Ewropea trid tapplika li għan nifissa regoli illi il-leġislatur applika għal GDPR u regolaturi oħra, għalhekk m'għandix trattament speċjal bħala istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, irridu nadottaw dawn ir-regoli aġġornati fil ħinsa biex ikunu applikabbli bisħieħ fl-istess ġurnata tal-GDPR 25 ta' Mejju sena d-dieħla aħna ħdimna bisejsa biex l-istituzzjonijiet ikunu lesti għal dawn ir-regoli ma jkollhom bżonn ta' ħafna ħisa biex jippreparaw. Mbagħad hemm li privacy in-negozjati attwali fuq dan ir-regolament huma iktar importanti mill-GDPR fit-termin ta' żmien twil għaliex id-differenza bejn data personali u mhux personali, il-metadata qed tkun inqastabli minħabba mekkanizmi makinarji li jitan waħdhom. Se jibqa' biss il-komunikazzjoni bejn in-nies, li sir minn makkinarju wkoll mingħajr l-arfin tagħhom. Għalhekk irridu niżguraw il-konfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet sabiex il-ġenerazzjonijiet li jmiss ikollhom iktar konfidenza fi spazju intimu u protett sabiex jikkomunikaw ma' xulxin u dan jinkiser biss bil-kunsens bil tagħhom. Inta ma għamiltu xogħol tagħkom u issa ir-responsabilità ta' fidejn ir-regolatur. Hemm diversi funzjonijiet irridu nofru pariru koll min jagħmel liġijiet Nistgħu ngħidu illi ir u huwa ta' dan ir-regolament. Irridu nkunu iktar proattivi u rridu nsibu soluzzjonijiet. Il-konformità trid tkun faċli, però rridu wkoll ninforzaw il-liġi bis-saħa sħiħa li liġi tippermettilna nirringrazzja li l-Segretarjat Ġenerali anzi għal appoġġ tagħhom u tal-li permettulna il sena diħla namlu konferenza internazzjonali fuq il-protezzjoni ta' data mill-24 sa' 26 ta' ottubru 2018 il-lob olimpiċi tal- Eh, protezzjoni tad data jinvolvu l-atturi kollha fil-pjaneta. L-Unjoni Ewropea tista' turi l-impenn tagħha u l-professjonalità tagħha qudiem id-dinja. Dan se jsir matul is-sessjoni tal-Parlament ġewwa Strasburg sabiex ma jkunx hemm eh, ma niddisturbawx ix-xogħol tagħkom. Sur President, membri onorevoli, sentejn nafsilu nofsilu intom intom tajtuna l-mandat sabiex nibnu relazzjoni ma' ħafna partijiet interessati madwar id-dinja u aħna diġa edin fit-tieni nofs ta' dan il-mandat aħna għandna l-intenzjoni illi nikkompletaw il-revizjoni tal-istituzzjoni tagħna u rridu niżguraw li għandna il-ħiliet u n-nies eh, bżonn jużi sabiex nagħmlu dan. Intom tagħmlu monitoraġġ ta' teknoloġiji u toffru segretarjat eċċellenti għal board ġdid tal-protezzjoni ta' data jien nista' nikkonkludi billi nirringrazzjakom ġdid tal-appoġġ ta'kom u l-involviment fl-aħħar sena. Nirringrazzjakom kollha tal-attenzjoni ninsab għana diskussjoni għasira tal-lum. Thank you uh, for, from this committee for your work, Mr. Vitarelli. Dan il-kumitat jirringrazzjak għax-xogħol tiegħek. Grazzi ta' din il prezentazzjoni Issa nista' nibda bis surboni għal mistaqsijiet, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek u l-attivitajiet illi prezentajt fi sem li DPS dan u għawt li ħafna jina għandi erba kommenti u mistoqsijiet l-ewwel dwar il-kuxjenza dwar il-protezzjoni tal-privatezza kif tavalwa situazzjoni ġewwa l-Ewropa wara x-xogħol tagħna tal-GDPR, il-proċess ta' implementazzjoni tal-GDPR. Jekk il-kumpaniju li tanti u miex iktar konxi mid-drittijiet relatati mal-protezzjoni tad-data. Xiridu namlu għal-futur sabiex dan ikun iktar viżibbli sabiex nappoġġaw iktar omin ta' kuxenza. It-tieni, kif tevalwa il-proċess ta' implementazzjoni u l-adozzjoni tal-GDPR? Aħna nafu illi hemm xi pajjiżi illi imxaw il-qoddim fil-proċess ta' implementazzjoni tal-GDPR xi stati membri oħra għandhom ħafna problemi Għalek xini l-evalvazzjoni tijek, kif aħna nistaw nappoġġaw u l-Istati membri sabiex fil-25 ta' Mejju ta' sena diħla verament eh, japplikaw il-GDPR. Ittilet, u importanti illi għandkom dan ir-rwol ġdid u pożizzjoni ta' supervizjoni għal proċessar ta' dita f'Europol. Dan u mal ta' port ta' kooperazzjoni. Tista' tatina aktar informazzjoni dwar din kooperazzjoni u il-punt fokali ta' dan ix-xogħol naħseb huwa importanti ħafna li jkollna kombinazzjoni tajba ta' kwistjoni ta' sigurtà u profittazzjoni ta' data. L-aħħar problema din hija id-dimensjoni etika tal-protezzjoni tad-data. Inti għatt li hemm gruppi ta' konsulenza dwar l-etika u GPS li DPS qed jaħdem ħafna fuq qed jaħdem fuq ħafna kwistjonijiet eh, intelligenza artifiċjali u kumplament fuq xie ser taħdmu u x'ser tippreżentaw lill-opinjoni pubblika xiridu ħafna linji gwida f'dan is-settur. Grazzi. Grazzi ħafna Mikal. Issa Jan Obex. Jina wkoll nixtieq nirringrazzjak għal dan rapport u dan ix-xogħol dan ix-xogħol huwa importanti ħafna lina f'dan iż-żmien kruċjali Jiena nishti nagħmel żewġ mistoqsijiet oħra. Waħda dwar ir wol ġdid fil-Europol u dwar id-dibattitu ta' interoperabilità jew interkonnettività ħjar ta' sistemi fil qasam tal-infurzar tal-liġi. Aħna għandna dibattitu intensiv dwar l-intib ta' xenarju qed nimbottaw il-Kummissjoni qed tistaqsina wkoll sabiex digwidawa dwar kif l interabilità jista' tista' taħdem f'dan is-settur, jiena nixtieq inkun naf mill-opinjoni tiegħek. X'inhu l-aħjar xenarju sabiex nimxu l-qudiem fir-rigward tar-rabta ta' databases differenti? mod tekniku, però anki f'termini legali ta' protezzjoni ta' data hemm xi mod kif dan jisir iktar fattibli, ikun iktar fattibli li taċċessja eh, sistemi ta' data. Irridu rotot oħra għall-użu ta' data f'ċertu ċirkustanzi, partikolarment fix xogħol prattiku ta' Europol dawn il-linji stretti ta' ċertu għanijiet fi sistemi ta' formazzjoni diġa edin mux edin jibqaw da' sekċari Għandi mistoqsija dwar hemm ukoll il- twaqif ta' borsi ta' protezzjoni ta' dejta dan huwa importanti għal kwistjonijiet kollha dan il-qasam speċjalment fejn tidħol fejn jidħol ir-regolament tal-protezzjoni ta' dejta. Il-preparazzjonijiet mhux biss ta' segretarjat iżda wkoll tal linji gwida li jridu jitwaqfu f'dan il- il-settur. Taħseb li qed jimxu il-qudiem tal-imod li nistgħu nistennew li l-Bord tal-Protezzjoni tad-Data jitwaqqaf bil-gwida kollha neċessarja sa Mejju tas-sena d-dieħla. Jew inkallaw fidejna hawnhekk fil-Parlament illi nkunu attivi f'dan l-iżvilupp hemm xogħol li aħna rridu nagħmlu f'dan l-iżvilupp. Grazzi ħafna Jan. Natalie Griesback. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzjak ta' din il-preżentazzjoni fuq dan il-fajl importanti żewġ mistoqsijiet qed ħares lejn xi punti li xi kollegi diġa semmew forsi tista' tatini perspettiva aktar speċifika dwar ir-reviżjoni tal-Privacy Shield u l-implementazzjoni tagħha f'termini operazzjonali sammeju tal-2018 sabiex nifmu aħjar il-mekkanizmi ta' governanza u ta' koordinazzjoni li jeżistu dawn se jkunu lesti fil-ħin xinajdu għal-mizuri għal SMEs illi fil-fattu ma mħazba minħabba dal-izvilup partikolari, xini l-opinjoni tijek dwar kif għana nistaw najnu l smes blaħjar mod? Nkomplu ma dak li għallu kollegi dwar l-linji gwida, dan u importanti ħafna sabiex eh, l-SMIs ma jispiċċawx ħafna problemi. It-tin mistoqsija inqas diretta li hija dwar preżentazzjoni li għamilt li torbot ma' drittijiet ukoll ta' tfal. Aħna nippruvaw nipproteġuhom kemm jista' jkun għandek ideja ta' kif nistgħu nqajmu kuxjenza sabiex nizguraw li it-tfal kun jistaw jipproteġu id-data personali tagħhom u jevitaw li joffru d-data fin-networks kollha grazzi. Natalie Brigid sta' titkellem hemm xi kollegi oħra jixtiequ jitkellmu. Għanna ħin għal aktar mistoqsijiet iktar tard tiġifieri jekk ikun hemm xi mistoqsijiet ta' segbitu tibqgħux lura. Eh, Nadilek il-kelma, Sur Buttarelli. Grazie ħafna, Sur President, Sur Boni, jina naqbel bis ħieħ mal-punti illi semmejt. Nibdew bil-għamil ta' kuxenza għanna ma wasalniex jekk immorru għal riżultati tal-aħħar sarriċ tal-Eurobarometru għacċar illi it-tibdiliet importanti fi GDPR sabiex ninforzaw id-drittijiet tal ta' ċittadini federal data dawn u ċittadini għadhom mhux konxi minnhom. Flimkien mal-Kummissjoni kollegi aħra aħna qed naħsbu dwar kampanji u x'nistgħu nagħmlu ta' kuljum. Dan għandu jsir qabel mal il-GDPR titol fis-seħ. Il-kuxjenza namlu referenza għalija. Grazzi tal-attenzjoni tiegħek għal dal-punt. Nispera nkun illi nkunu nistaw ninvestu iktar fuq di kwistjoni. Kellna konferenza fuq il-protezzjoni tad data eh, f'Ċipru. Rajna x'kienu l-azzjonijiet riċenti ta' DBA sattivi fil-qafas tal-Kunsil tal-Ewropa. Aħna nixtiequ li kien hemm iktar sinkronizzazzjoni li mmorru lil lin mill-kanali standard billi nużaw mezzi oħra ta' komunikazzjoni, però nindirizzaw ukoll bot speċifiku ċertu networks kejjel, universitajiet u l-kumplament. Però il-lingwa għandha tinbidel. Ser nitkellem għabbażi tal-esperjenza tiegħi ta' 20 sena f'dan il-qasam aħna avukati, esperti, tal-IT u kol. Il-protezzjoni tad-data hija komplikata, trid tibdel fi kliem digitali. il-motto tagħna make it digital għandu x'jaqsam ukoll mal-fatt li li n-nies iridu jkunu konxi mid-drittijiet tagħhom dwar il-proċess ta' implementazzjoni naħseb li fid-dritt tajba però jrid isir ħafna xogħol. U hawnhekk naqgħad mal-mistoqsija l-oħra tajjen Albrecht. ħamsa 25 minn 47 dispożizzjoni fil-GDPR il-li jitkellmu dwar atti delegati issa għandhom referenza għal linji gwida mal tal-IBB. Hemm ħafna xogħol xiri tisir. Il-grupp ta' ħidma ma jistax jagħmel kollox bejn illum u l-2018 li DBP u koll jista' jadar fuq il-linja gwida il-proċess li beda fil-grupp ta' ħidma jrid jiġi forzat il-GDPR tippermetti konsultazzjoni mal-partijiet interessati relevanti u dan huwa proċess inklusiv li huwa importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. Jina xifti ċettiku dwar dak li qed jiġi fuq livell ta' stati membri qed nara approċċ frammentat hemm pajjiżi illi għadhom lura ħafna fil-proċess. Hemm bżonn ta' ftit interventi jistgħu jimxu qudiem bl-interpretazzjoni. Mhux qed nimbotta għal miżura addizzjonali neċessarjament. Per eżempju, pajjiż għamel abbozz ta' regolament sabiex jimplementa jimplementa r-regolament. Forsi interpreta ħażin l-approċċ li jrid jimxi miegħu. Jiena nissuġġerixxi li l-Parlament partikolarment dan il-Kumitat jagħmel monitoraġġ aktar mill-qrib ta' dak li qed jiġri fuq livell ta' stati membri intom għodda eċċellenti illi toqgħod fuq id-dispożizzjonijiet ġodda ta' trattat ta' għadkom relazzjoni mal-parlamenti nazjonali xi sentejnilu aħna kellna workshop interessanti hawnhekk jiena nirrakkomanda li intom tkomplu taħdmu flimkien mal leġislaturi nazzjonali mhux biss mal-gvernijiet relevanti. Mal-Europol aħna organizzajna l-ewwel laqgħa tal-korp tal-kooperazzjoni fl-2014 kien hemm iċ-ċeremonja tal-JSB aħna ġibarna ħafna informazzjoni dwar l-arfin tagħhom. Aħna nkunu konsultati b'mod immedjat minn Europol dwar l-abosta manwal għal deċiżjoni adottati minn Porta Europol fit-tieni ta' Mejju ma naraw l-ebda problema sabiex norganizzaw mal-kollegi il- kompiti tagħna. Aħna adottajna l-prinċipju illi il supervizjoni tkun wara kontroll, però rridu nissinkronizzaw l-isforzi tagħna mal-kollegi nazzjonali, però rridu nikkonsidraw illi il-korp ta' il-bord ta' kooperazzjoni barra li jkun autorità ta' supervizjoni u għakol parti mill grupp ta' koordinazzjoni għalek u wasal iż-żmien nis nissemplifikaw. Irridu. Aħna fimna. Illi. E, irridu ikonna approċ żewġ passi u li nkunu iktar ambizjużi, pero nistaw anki naħdmu iktar malajr fl-armonizzazzjoni tal-governance fil-protezzjoni tad-data. Alternativa waħda hija eh, fid-direttiva tal-infurzar tal-liġi fuq li DTP illi hija illi fil-mitter maħna ninsew din it-tripletta ta' sistemi u naħdmu billi nifukaw fuq li DTP bħala ċentru ta' gravità għal-koordinazzjoni. Il-grupp ta' konsulenza illi kien qed jaħdem mod indipendenti f'istituzzjonijiet indipendenti se jipproduċi rapport interim illi jkun abbozz ta' programm u li jkun soġġett għal eh, konsultazzjoni pubblika Eh, se jkun hemm mbagħad diskussjoni fit-18 ta' Mejju f'dan fil-Parlament eh, li jkunu preżenti mbagħad xjenzjati u anki soċjetà ċivili u esperti u nitilbuhom jagħtu dan il-draft eh, lil l-konsultazzjoni pubblika. bat se jkun hemm anki tini eh, eh, konsultazzjoni pubblika qabel ma naslu għal versjoni aħħarija. Eh, u dana qabel konferenza internazjonali ta' sena diħla. Hemm attenzjoni enormi fuq id-dimensjoni etika. L-idea li il-privacy u id-data protection hija essenzjali edin dejjem eh, inkunu eh, nilħu iktar konsens, il nisu ma dejjem iktar eh, konxi fuq dan il-fatt u illi il-kwistjoni aktar sostenibli moralment. Rridu namlu analizi kan ix bżonnum dawn il-prinċipi etiċi minn huwa minn għandu dritti jitkellem f'dawn il-intervisti skont il-regoli differenti kan ix aħna nitkellmu fuq l-infurzar komplementari. Il-konferenza se tkun moment importanti ħafna eh, f'dan is-sens. Fuq l-Europol, ir-rwol ġdid mod partikolari fuq l-interoperabilità. Eh, irridu namlu reduzzja ad unitatem <laughs> pluralitas non esponendas in necessitate jgħid il-kellim. Aħna għanna ħafna databases eh, eh, eh, imwaqfa skont trattati differenti għabbażi ta' neċessitajiet differenti Eh, nafu li storikament fl-Unjoni Ewropea kienu importanti dawn il-databases, però l-lum rridu nunifikaw dawn il-inizjativi. Eh, hemm riskju ta' duplima, duplikazzjoni ta' sforzi ta' databases eh, kien ħarsu li l-opinjonijiet reċenti fuq sistema ta' tħul ħruġ ta' sis kol taraw li ħafna data qed jiġu eh, duplikati u mħazma imħazna in ġo, ġo databases differenti. Eh, il-kooperazzjoni il tal-pulizija u tal-ġudikatura hija komplikata f'ċerti każijiet brispett eh, kbir tal-rispett, brispett kbir tal-prinċipju ta' ta', ta riservatezza rridu nifukaw fuq dak li huwa nfurzar tal-liġu minnaħa l-oħra. Uh, Eh, tal-protezzjoni ta' data. ħana ma nidistingwux bejn eh, għan principali, għan primarju, għan sekundarju. Eh, dan la bozza iġi publikat bil-Kommissjoni suppost għada u wara sforz ta' 8 xur u stidnuna biex ninaqdu ma' dan il-grupp u aħna ħriġna starrija illi fija najdu illi data protection miex inkompatibli ma l-armonizzazzjoni, però eh, il-kwestjoni hija x'nistgħu namlu bil-approċċ amministrattiv u dak li minnaħa l-oħra tajt il-leġislazzjoni. Nafu illi ħafna mill-anijiet ma jistawx jiġu miksuba għabbażi tal-limitazzjoni tatwali. Eh, mux qed ngħid li billi eh, eh, rridu bidlu kollox għax ħafna minn din l limitazzjoni għandha tiġi rispettata, però il-data protection mhuwiex ostakolu lejn is-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni. Fuq il-mistoqsija fuq il-guidelines aħna bla dubru se nipermettu li l-ADPB se tkun lesta esta jiena diġa għandi il-kmamar għal laqa informali fil-24 ta' Mejju ta' sena diħla u aħna qegħdin naħdmu fuq regoli interni ta' proċeduri flimkien ma' kollegi oħrajn hemm draft MOU eh, biex eh, is-segretarjat ikun jista jaħdem fl-interess ta' kulħadd qegħdin niċċaraw il-borderline eh, differenti ta' dawk il-networks net li aħna u koll edin fjom u etnajdu l-istaff biex jamlu rapport bis fuq il-futur tal-DPP għalix għalix issa se jkollha personalità legali u fl-istess ħin se tkun minajr eżerċitu. U allura se nkunu accountable. Uh, eh, U anki fuq kwestjoni ta' budget, IT, manteniment, eccetera. Eh, L-eżerċizzju huwa diffiċli piuttost, però l-interessu ankoraġanti fuq il-guidelines naħseb illi il-working party kun jista' adotta ħafna dokumenti, xieħut minnhom huma komplikati ħafna, per eżempju, Eh, dawk fuq il-kwistjoni ta' amministrativi, għanna aħna nirrespettaw eh, il-GDPR u ma kunux proattivi zejjed. Rridu kol nikkonsidraw illi il-GDPR introduċa prinċipju ta' accountabilità u rridu nittrattaw il-data controllers eh, bħala tali. Jena kont kontent naraw u sorpris u koll illi dawk illi għal snin insistew biex ikollna GDPR iktar inqas preskrittiv, issa qed jinsistu biex ikun hemm guidelines iktar preskrittivi biex ikun kollox miktub eh, minna ħatana. Irridu nsibu bilanċ u nidentifikaw l-aħjar proċess. L-aħar żewġ mistoqsijiet fuq il-Privacy Shield u fuq it-tfal huma mistoqsijiet tajbin fuq il-Privacy Shield jiena nirrepeti li aħna bħala IDPS u autoritajiet oħrajn maħniex sodisfatti bizħieħ bil-salvagwardi li jeżistu, però nid-rispettaw id-deċizjoni u se implementaw se nimplementawa. Nifmu li ġew introdotti ħafna eh, eh, titjib u forsi il-problema għadu jeżisti fis sorveljanza mux fuq il-parti kommerċali. F'kull kas, id dokumenti li tajna bħala DPS bħala working party aħna għadna li xieħut minn dawn it-ħassib jista' jiġi irsolvut jekk ikun hemm eh, implementazzjoni xierqa. Is-safe harbor hija ġdida eh, ma kienieċ implementata b'mod xierqa mm, mhux biss fuq il-kwistjoni ta' sorveljanza. Allora aħna issa hemm bżonn illi nimplementaw id-deċiżjoni. U allora fl-Istati Uniti għadna l-kollegi Eh, illi illi għanna bżon ta' sinjali, sinjali fuq it-ħaddim tal-Komissjoni tal-Kommerċ Federali. U eh, bżon anki nirċevu eh, l-informazzjoni fuq il-xejrit fuq il-sezzjoni 703 u fuq id-direttivi il Eh, u 28. Jekk dan il-msieħeb eh, strateġiku interessat illi jirċevi data a bazi ta' din id-deċizjoni, allura l-implementazzjoni għandha tiġi eh, effett mamula. Peress li issa bidla kbira fl-amministrazzjoni, nifmu illi kif ġara wkoll ma l-ewwel amministrazzjoni Obama illi nistenna sa jiġu eh, maħdura l-uffiċjali eh, importanti nittama li dara mux se jdewwem il-joint review eh, u anki l-input tal-DPAs li qed kontribwixu għal delegazzjoni għana l esti Eh, u l-esti specialment jek dan l-eżerċizzju se jkollu effett biex jagħmel prevenzjoni eh, u li, li nevitaw li nerġgħu lura fl-istess situazzjoni li konna fiha qabel. U nista' ngħid biss illi il-Privacy eh, Shield huwa strument illi qed iħares lura mhux il-qudiem huwa strument illi rigwarda biss it-trasferiment ta' data u l-lum mħabba GDPR, il-GDPR u applikabli għal dawk li joffru servizzi fl-Unjoni Ewropea. Uh, u għal daqstant IVA u investiment validu, però fl-istess ħin uh, għandu uh, hija perspettiva li fi żmien twil għanda tiġi sostituita b'xi li taħdem aħjar fuq l-interoperabilità bejn sistemi legali differenti fuq it-tfal. Waħda azzjonija fuq il-kuxenza u kwistjoni oħra importanti ħafna hija il-monitoraġġ ta' deċiżjonijiet minnaħa tal-istati membri fuq il- il-kwistjonijiet ta' verifika tal-età xteta eh, qed tiġi konsiderata bħala il-bidu eh, eh, ta' protezzjoni fir-regolament ġdid għanna sinjal tajjeb għall istituzzjonijiet u nittama l-istati membri se jimxu fl-istess direzzjoni. Il-Working Party se jinvestiga kif wieħed jista' jagħmel kampanja ta' ta' kuxjenza fl-istess direzzjoni li jintkom semmejtu biex bekk ikunu uh, informati fuq il-konsegwenzi tal-tixrit tal-informazzjoni fejn wieħed ħalli traċċe eh, traċċi kullimkien illi wieħed jista' kol jisib eh, fil-futur. Eh, Kurjożità il- il-grupp ta' artikolu 29 eh, eh, ġi imwaqqaf mħabba li direttiva ġiet ritirata eh, id-direttiva 95 ġiet ritirata b'din id-deċiżjoni l-ġdida hemm xi dispożizzjoni biex imbidlu l-isem ta' dan il-artikel 95 parti, sur Becker Grazzi. Mistoqsija waħda. Il-fat li aħna eh, nużaw uh, ismijiet eh, fittizi xeffet jista' kollu. Aħna nifmu illi il-persuni mumiex importanti fuq l-akronimi huma jifmu uh, il-parti se se se ma mhux se jkun hemm ftit eh, oħra. Eh, l-isem mhux importanti aħna analizzajna il-similaritajiet bejn li DPP u DPS imma se nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni jiena fiduċus illi aħna maħniex se nitħaltu. U fuq il-kwistjoni l-oħra, fuq il-GDPR issa toffri sinjali tajbin illi jipermettu eh, illi il-kontrolluri ikunu jistaw jissemplifikaw ħajitom billi jifukaw fuq l-informazzjoni li rigwardaw eh, individwi identifikabili fejn mem lebda eh, intenzjoni li jiġu identifikati direttament, illi minnaħa mill-punto di vista legali regolament u applikabli. Dini opportunità biex il-salvagwardi eh, jikunu jistaw jiġu użati fil-prassi, però l-esperienza tuża, tajt li il-pseudonimi Eh, l-użu tal-pseudonimi se jkun eżerċizzju eżistenti fil-teknoloġija l-idea hija illi l-individwi jisiru eh, iktar identifikabli eh, jekk tippermettu li ċajta jiena nistenna illi mhux iktar minn 15 il-sena oħra il-nozzjoni ta' per, data personali se tisparixxi għaliex it-teknoloġiji li rigwardaw il-profiling u l-big data u l-artificial intelligence se jippermettu il-riidentifikazzjoni tal-individwi anki jekk ikunem hemm informazzjoni anonima u anki eh, fuq l-informazzjoni pseudonimizzata. Napprezza l-isforzi tal-leġislazzjoni biex Eh, jamlu gradazzjoni tal-salvagwardi u fuq l-analizi teknika u fuq il-kontroll, fuq il-sforz tal-kontrolluri biex jamlu pseudonimi, aħna għanna network li mumiex biss avukati imma riċerkaturi eh, biex jinvestu iktar enerġija fil-privacy biex joħorġu applikazzjonijiet ta' privacy biex jispiegaw fil-prassi kif id-data tista' verament tiġi pseudonimizzata. U dan l-eżerċizzju, uh, dan riżultati se jiġu pubblikati, uh, se jkunu disponibli pubblikament. Uh, iva, huwa settur interessanti għal minnaħa ta' DPAs u ta' data controllers u dawn se jkunu mobli fil-approċ futur. Jek ma ħadd iktar, nistaw nalqu il-diskussjoni, pero nishtiq nsemmi anki li il- il-opera, il-rapport fuq l-operabilità se jiġi prezentat fi 29 ta' Mejju minn Julian King. U aħna nħarsu l-qoddim lejn din il-publikazzjoni unnu tajna anki dati li inti semmejt fil-prezentazzjoni u aħna eh, nħarsu qudiem biex naħdmu mill erib ma'kom fuq DPS. Grazzi Sur Mutarelli u grazzi kollegi għal mistoqsijiet. Grazzi. Kollegi, issa naddu għal rapporti fuq il-kontroterrorizmu eh, eh, u l-teddidiet ta' terrorizmu. Dinja prezentazzjoni tal-istudju tal-Dipartiment tal- istudju eh, tal departiment tal-Dipartiment tal departiment tal tal-Parlament ta' drittijiet ta' ċittadini u affarijiet kostituzzjonali biex eh, eh, jirrigwardaw il-teddidiet u l-policies kontra terrorizmu. Aħna tlabna studju tal-perspettiva tal-Unjoni Ewropea fil-ġlida kontra terrorizmu, specialment fil-vojt eh, anki fil-kooperazzjoni internazjonali, skambju ta' data, sikurezza, access għal armi tan-nar u, u, u eccetera u anki e, kwestjonijiet tal-prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni tati alternativi ta' politika għal futur tal-politika kontra il-terrorizmu. E, għanna żewġ awturi għanna s-sur Bibi Van Ginkel ta' ċentru Internazjonali kontra Terrorizmu, bat għanna s-sur Vim Vinsink minnant Price Waterhouse. Nilqa żewġ awturi u nitlabhom jiprezentaw i riżultati tal-istudji xi xi 8 minuti kull wieħed. Aħna aħjar nagħmluhom flimkien għax aħna se nalternaw e, mela provaw asru e, provaw miraw biex e, tkunu inqas minn 16 minuta. Grazzi. Grazzi, President, u grazzi tal-opportunità li ħana nkunu nistgħu nippreżentaw l-istudju tagħna fil-Komitat Liber. Wara attakki terroristi wara Londra u Stokkolma il-mod faċli biex nissodisfa il-kooperazzjoni hija li nieħdu azzjoni sempliċement biex ikunu ħad nazzjoni skont l-anijiet u l-prinċipi ta' trattat u l-valuri illi t-rapprezenta l-Unjoni Ewropea. L-atturi rilevanti għandhom responsabilità li għamlu evaluazzjoni ta' sistema ta' sikurtezza u jimplementaw l-politiki ġodda li huma adegwati koerenti u effettivi. U f'dan lan e, e, e f'moħna aħna għamilna evalwazzjoni tal-arkitettura kontra tal-ġlida kontra terrorizmu u b'mod partikolari biex nħarsu lejn il-vojt loopholes u fil- fil-politika u dawn inkludu anki kooperazzjoni internazjonali, data exchange, Eh, sikurezza tal-frontieri aċċess tal-armi tan-nar u l-limitazzjoni tal-finanzjamenti tal-attivitajiet ta' terroristi u l-kriminalizzazzjoni tal-imġiba ta' terroristi u l-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni. Nħarsu kollin l-effettività tal-implementazzjoni ta' politika fl-Stati membri u l-leġittimità u l-koerenza tal-policies. U il-grupp il, il, il ta' riċerka Eh, għamel evalwazzjoni tal-implementazzjoni ta' dawn miżuri f'seba suġġetti eh, f'seba stati membri u fejn kien possibbli l-istudju identifika xi prassi tajba f'ħafna oqsma fl-istati membri biex jistaw jinformaw iżvilupp tal-politika. Nħarsu lejn l-alternativi ta' politika fil-politika kontra terrorizmu u l-alternativa hija fuq il- eh, teddit futur u l-izviluppi biex niżviluppaw anki soluzzjonijiet fattibbli. U flimkien mal-kollega Bibi eh, aħna se nippreżentaw riżultati tagħna biex nippruvaw nillustraw xi ħut mir-riżultati tagħna u xi rakkomandazzjonijiet li inkludejna fl-istudju. Grazzi. Membri, eh, grazzi tal-opportunità ir-razzja bejn il-politika kontra terrorizmu hija li jkunu effettivi, aħna kollha nixtiequ li jkunu effettivi. Allora hija ħaġa loġika li wara kull attak terroristiku wieħed jistaqsi jekk aħna eh, segwejniex il-politika tajba u implementajniex il-politika tajba jew kemmx bżonn ta' politika ġdida. U jiena għal daqstan tal raġunijiet differenti stajt ġibtilkom eżempi imma għamil poġġejna u fuq slides waħda mill-raġunijiet tal-attakki fl-Iżvezja u nistaw eh, eh, naraw ekk il-politika kienieċ adegwata biex nirrispondu għal dan attak u anki biex namlu prevenzjoni. Mela jenħarsu lej dan l-attak partikolari u jekk jekk u biex dan il-kas fil-politika kontra terrorizmu. Dan f'dan il-kas kien attur wahdu. Uh, illi eh, kien eh, wieħed li talab l-azil u ġi rifjutat eh, u kien involut fil-kriminalità zaħira u ma kienx parti, ma kienx membru ta' network kbira illi komunikat mod intensiv kull tip ta' u, u li pjanifika minn qabel bil bil katini loġiċi imma kull ma għamelu li sera trak u sa u ġo folla. Aħna din nsemmu weaponization tal-ħajja ordinarja u dinja fatt li rridu nitrataw issa għattiġri din iktar spess. Allora, xie fisser da fil-evaluazzjoni tal teddidit tal u x'nistgħu namlu bħala politika? Ir-risposta miex mm, eh, faċli eh, loġistikament, irridu nħarsu lejn il-prevenzjoni, irridu nifmu li proċess ta' radikalizzazzjoni u forsi bekk inkunu nistaw anki narfu u dawn is-sinjali. U ħaġoħra illi testa tkun ħaġa importanti li wieħed jitgħallem u jimplementa hija li nkunu nistgħu eh, naħdmu minn qabel eh, il-slide li miss. U importanti li nifmu illi f'dawn il-każijiet huwa eh, utli li nkunu nafu aħjar x'tib ta' tendenza qed tiġi żviluppata. Hawnhekk nistgħu nitkellmu fuq terrorizmu issa ta' lone actors. Minn dawn l-analizi nistaw najdu illi it-tendenza forsi għal ħames snin li ġejjin nistaw naraw illi fil-fat hemm żieda fil-atturi waħedhom, lone actors. U din hija importanti din informazzjoni, dan ifisser illi l-Aġenziji ta' Sikurtà u ta' Intelligence issa jridu jbidlu eh, kif jiksbu l-informazzjoni biex ikun jistgħu jagħmlu azzjoni ta' prevenzjoni iktar kmieni u jkunu jgħidu minn qabel eh, eh, eh, jista' jiġri. Fi slide li miss, tistgħu taraw ukoll analiżi ta' tendenza li t-tajdinna li f'dawn l-aħħar snin hemm diversifikazzjoni tal-armi użati u anki tal-targets u dan jfisser illi e, e li xol tal-Aġenziji ta' Sikurtà tal-Intelligence u aktar diffiċli issa, u aktar diffiċli li tagħmel predizzjoni li wieħed se jiftaħ e, jiftaħ e, se jisraq trak jew jieħu sikkina biex jattakka il-persuni. Din importanti, però nistgħu nkunu iktar konxi mill-ididiet li għanna qoddimna. Dana biex nuri xieħut mill-kwistjoniet li huma naqsin eh, eh, fil-analizi u dawn aħna sħaqna fuqhom u importanti li aħna eh, namlu investigazzjoni għal dawn l-analizi ta' żmien twil u nkunu iktar preparati biex inkunu nistgħu anki nikkonsidraw il-analizi jew rapporti tal-minacċi tal li jatuna il-situazzjoni eh, attuali, mux ta' rapporti eh, li jinħarġu mill-Unjoni Ewropea eh, li janalizzaw sena sħiħa jew li jitkelmu fuq kwistjonijiet għal kategorija ta' persuni li jistaw jużawa din l-informazzjoni. Biex dawn il sorsi tal-informazzjoni jkunu disponibli eh, b'mod pubbliku u jkunu raġonevoli, eh, biex namlu dan irridu nżidu l-kooperazzjoni mill-operaturi differenti. E slide li t-nis, un oħra u koll, biex inkunu nistaw naraw li huwa importanti li aħna naqsmu eh, id-data għax ek naraw il-politika kontra terrorizmi eh, fl-Unjoni Ewropea kollha nistgħu naraw li huma reazzjonijiet għal kriżi eh, għal kriżijiet. Irridu aħna ikollna e, u pjanijiet ta' azzjoni li ġew sviluppati sena wara l-oħra U qed naraw li kull darba li jkun hemm attak ku allora hemm pik kbir ta' politika ġdida. U dana eh, għaliex nistaqsu jekk eh, u dana u imħabba fil-fat li kien hemm eh, profonda jew kien hemm din ir-rieda li wieħed jagħmel miżuri ġodda minn arma ikunem evalwazzjoni ta' impatt biex nikunu zguri li aħna se jkollna l-effettività li rridu. Allora, dejjem crisis driven kienet l-azzjoni. Eh, u din hija selezzjoni, sempliċement dan hija ħaġa diffiċli li wieħed jara għax hija żgħira wkoll fi slajdhom ħafna informazzjoni fiha imma din hija selezzjoni tal-affarijiet kollha li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea. L-azzjoni hija ħafna u ħafna minn dawn l-affarijiet ġew pubblikati dan rrid ngħidu, però fl-istess ħin qed naraw hawnhekk illi forsi hemm daqsxejn inqas koerenza eh, u u iktar lem il-kollega se jitkellem fuq il-riżultati ta' data sharing Mela, jek aħna nħarsu lejn eh, dak li ġi eh, miksub fil-kooperazzjoni data exchange u l-izvilupp ta' sistemi nistaw forsi naraw l-evoluzzjoni tal- eh, ta' ċentru antiterrorizmu tal-Europol, manki il grupp kontra terrorizmu siti ġi e, eh, imsaħħa u hemm pjattaforma komuni għal l-iskambju tal-informazzjoni bejn eh, servizzi ta' sikurezza tal-Istati membri. U nista' naraw anki sistemi u databases biex jagħmlu ġestjoni u kontroll tal-frontieri fil-żona Schengen, ma huwa bla dubju illi dawn il mizuri edin jgħatu kontribuzzjoni ta' ma' sikurtà fl-Unjoni Ewropea li ma nkunux nistaw niksbu minar l-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin, però nistaw najdu li mhux il-mużuri kollha eh, tal-Unjoni Ewropea qed iġibu il-velur mizjut il-suppost fil-ġestjoni tal-frontiera, il mizuri biex insaħħu s sigurta mhux qed jiġu żviluppati biss għal raġunijiet ta' antiterrorizmu u laqas hija l-an prinċipali tagħhom dawn l-attivitajiet. Ma f'ħafna każijiet l-inċidenti ta' terrorizmu eh, mexxew l-iżvilupp ta' dawn il-miżuri biex inżidu il-ġestjoni ta' sikurtà fil-frontieri. Eh, kien ħarsu lejn il-valur miżju tal-smart border fi ġida kontra terrorizmu, jider illi il-valur mizjut ħafna drabi huwa limitat jekk u għed ħares lejn l-evaluazzjoni ta' nfat u l-numru limitat ta' evaluazzjoni disponibli. Imma anki ħafna eh, mill-intervisti li għamilna eh, kienu għet jiddubitaw fuq l-effettività fil-sens ta' kontraterrorizmu, ma ħarsux lejn il-valur mizjut ta' sistema ma eh, ħarsu lejn dan l għan Kwistjoni oħrajja, il-problema tal-iskambju ta' informazzjoni. U kif għalet il f f'Settembru tal-2016, għalu illi eh, u dim din il minacċa il-sikurta tiddependi ħafna mill- eh, l-iskambju ta' informazzjoni mhux biss mill-komunitajiet eh, ta' nfursar tal banki dawk ta' intelligence. Huwa prerequisit da biex biex l-azzjoni kontra terrorizmu jkollha suċċess, però għatem fra frammentazzjoni fuq l-livelli tal-Unjoni Ewropea jista' jwassal għal security gaps eh, perikolużi. Qed naraw illi hemm frontieri komplessi, legali, bejn l-organizzazzjonijiet tal-polizija u l-Aġenzija ta' Sikurtà u l-Aġenzija oħrajn involuti fi żlieda kontro terrorizmu edin jwaqfu edin jam e, e, il-taqsim e, ta' informazzjoni mhux biss internament tal-Stat membru ma anki bejn Stat membru ieħor. Fil- grafiku li rajna fil-slide preċedenti, aħna provajna niprezentaw xieġri jekk eh, l-informazzjoni u databases eh, hija eh, tajba, però eh, memx skambju. U dana u uh, eh, importanti li nqasmu id-data rilevanti kollha u dawn u ma perikolużi dawn il-gaps ta' sikurezza. Issa minkejja l-eżistenza ta' struttura formali politika u skambju ta' informazzjoni, il-fiduċa bazi ta' kontest personali fi stat membru ħran jibqa eh, element essenzjali eh, għal kooperazzjoni u information sharing effettiva. U barra minnek, kumbat, rajna kwistjoniet bejn esperti em nuqqas ta' fiduċa bejn is-servizzi internament għal stat u anki bejn statu ieħor. Biex nisħu fuq dawn il-tassib, ħafna esperti jgħidu illi hemm nuqqas tarida li jaqsmu dawn l-informazzjonijiet bejn sistemi differenti uh, ħafna uh, pajizi jamlu upload ta' data rilevanti u oħrajn eh, le. Uh, stat membru eh, għalu uh, illi jibatu ħafna informazzjoni lejn l-Europol, però meta mbati fitxu dawn is-sistemi jisibu d-data taħħom stess li kunu eh, batu umma. Eh, fil-fatt memx noqas ta' dejka dejta, u jekk wieħed kien hemm inqalu li jekk wieħed jaqsam jagħmel skambju ta' wis data allura jkun hemm overload ta' data. U barra minn hekk id-data għandha tiġi eh, organizzata eh, u eh, hemm bżonn ta' ħafna ehm, analizi manwali u proċessar. Issa il-kwestjoni tal tal-kontroll tal-frontiera biex intejbu anki il dawn il-politika. Waħda mela affarijiet li hemm bżonn nam, li namlu assolutament hija viżjoni u koordinazzjoni strateġika. Uh, għax uh, attualment għanna politika frammentata wis li hija patchwork ta' miżuri. Però il-gwida strateġika hija importanti ħafna u uh, biex dana jsir għanna bżonn ta' leadership ċara u Nafli intkom zgur tafu ma ħafna mill-persuni barra mill-esperti e, eja kwestjoni li tħasseb ħafna e, e, il-fat li hemm ħafna kompetizjoni attwali illi mux ettejn. Il-fat li konna gwida fil-kunċetti jfisser li nistaw anki ninkludu kemm il-bżonnijiet fi żmien qasir u fi żmien it-twil irridu nipreparaw għal futur u fl-istess ħin nirsolvu l-problemi li għanna u dimna imminenti. Eh, u dan huwa kollu jitħol fil analizi tal-trend illi għandu jkun anki projettat fil-futur, pero rrit ikun anki rapporti regolari illi mbat jiġu skambjati. Biex ikollna uh, gwida wahda li tagħti gwida effettiva uh, Ah, eh, tkun ħaġa importanti ħafna u utli. Barra minn hekk hemm xi affarijiet li nixtiequ aħna nisqu fuqhom u li tistgħu sibu fir-rakkomandazzjonijiet eh, tagħna fir-rapport u għandna 23 rakkomandazzjoni, però issa se nsemmi xi ħut minnhom biss. Kif għal kollega hemm ħafna miżuri disponibbli u ħafna minnhom huma rilevanti, però hemm eh, overlaps u lakuni eh, kif semmejt fil-bidu, imma wara kull attak hemm din il dan il-pik dan il-pik urġenti din ir-reazzjoni ta' malajr biex noħorġu b'miżuri ġodda. Eh, imma anki l-appell minn ħafna eh, mill-esperti l intervistajna eh, huma jixtiequ eh, illi jekk nagħmlu streamlining tal-operazzjoni e, hija e, mod liktar effettiv biex intejbu il-ħidma tagħna. E, aħna meta saqsinjom din il-mistoqsija u ma qalu ma nafux nistgħu nagħmlu ħlif e, intejbu dak li diġa jeżisti u namlu skambi. Iridu e, ninvestu fil-mizuri ta' fiduċa u mux li noħolqu u pjattaformi ġodda Eh, modelli għal eh, taqsim ta' prassi tal-informazzjoni anki tal-komprensjoni tal-mandati differenti fl Stati membri eh, tkun ħafna utli biex nkunu nistaw intejbu dan il-mod ta' kooperazzjoni. U importanti ħafna għax aħna rridu namlu nkunu fuq qudiem nkunu proattivi. Irridu nżidu il-prevenzjoni. Uh, fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea. Waħda mir rakkomandazzjonijiet hija propju eh, illi u li natu lilkom hija li konna sistema ta' riportar eh, lejn l-istati membri għax il-prevenzjoni eh, li konna sistema ta' riportaċ illi biex nizguraw li nkunu nistaw dejjem nżommu il-miżuri ta' prevenzjoni u e, għandu jkunem forma ta' trasparenza u ta' pressjoni peer pressure. U fl-aħħar nħossu illi nistaw intejbu anki ċiklu ta' politika e, ġenerali u kien diffiċli dar e, aħda mislajd li urejna, pero ħna rajna illi kull attak terroristiku hemm l-ewwel l-attakk u mbagħad il-pjanijiet u mbagħad l-istrateġiji. Eh, normalment mm, jekk wieħed jagħmel analiżi tal-minaċċa, eh, allora wieħed joħroġ mill-istrateġija u mbagħad il-miżuri temporani eh, il-sekwenza hija l-kontra. Allora evalwazzjoni tal- tal-bżonnijiet, tal-minacċi, tal-, -tal Eh, strategija, hemm ħafna drabi hemm assunzjonijiet illi eh, huma li qed jiġu bażati fuqhom il-miżuri li mhumiex bażati fuq l-evidenza. Irridu niżguraw li ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt anki fuq eh, konsekwenzi negativi tal-miżuri, irrid ikonna konsultazzjonijiet regolari mal-esperti fuq dak li huma jistennew li dawn miżuri għandhom ifissru u x'impatt jista' jkollhom. Irridu nizguraw illi ikun oversight u dan u importanti anki għal komitat ta'kom. U fl-aħħar net u dan namluħ fil-pile chart, pie chart, nistaw naraw illi em parti żgħira, l-iktar porzjoni żgħira hija dedikata għal monitoraġġ l-evalwazzjoni imma jekk din il-ħaġa namlu bis-serjetà aħna rridu e, e, dina titkun mill-inqas titkun kbira daqs il-miżuri li ġew dettati. Nixtieq nagħlaq hawnhekk u nirringrazzjakom tal-opportunità li tajtuni biex nippreżenta dawn miżuri. Mela. Għandkom il- kopja fuq il-karta tar-rapport disponibbli hawnhekk, naħseb se jkun hemm ħafna mistoqsijiet fuq dan, jekk joġobkom zammu fil-qosor, pero, għallin daħlu round iħor. Saniħu l-kollega kif indikati, kif indika l-koordinaturi. Tistaw tindikaw jekk tridu xtet kemmi jew le, b'mod egalitarju. Mela, is-sur Lopez Aguilar għaxu staqsa l-kelma l-ewel. Bżewċ minuti però, mux iktar, tlieta forsi l-iktar. Iva, Iva, din hija kwestjoni importanti ħafna. U sfida qawwija li l-kol, speċjalment ta' dal-komitat u l-membru membri ta' dal-komitat libe. Nistaw eh, eh, nkaxu saqajna l-sijatħa, imma mhux il-każ inti tajtna argumenti ċari, grazzi, grazzi għax-xogħol tagħkom, għall prezentazzjoni tagħkom, grazzi għad kem u għaddettaljat id-dokument li għanna u d-dirna li għanna studjajna u li sen nistudjaw anka faktar dettal issa. Issa, fuq il-kwistjoni tal- l-importanza tal-sistema tal-ġusta kriminali u l-ħabsijiet, imma memx enfasi partikolari fuq is-sistema tal-ħabsijiet. Fejn għal-prassi tajba? Fejn is-sistema tal-ħabsijiet tista' tallem lezzjoni fis-Stati Membri tagħna? Kif nistgħu nippreveni radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet u deradikalizzazzjoni permezz ta' edukazzjoni u realizzazzjoni fis-sistema tal-ħabsijiet u niżguraw li s-sistema tal-ħabsijiet ma tkunx inkubatur għal diskorsi ta' mibeda u l-firxa tagħha. U anka rwol li għandha xtaqdi l-Unjoni Ewropea u l-koordinatur ta' kontraterrorizmu li xanna koordinatur bħal dan niskelmu ħafna dwar Europol u Eurojust forsi mhux bizzejiet dwar ir-rol tal-koordinatur tal-Unjoni Ewropea kontra terrorizmu. Ġilti Dukkov suppostet uh, taqdi rol għall istrateġiji u l-istituzzjonijiet illi huma nvaluti politika kontra terrorizmu fl-Istati membri. Grazzi, grazzi. Kellimni mis, grazzi fuq l-attak ta' Stokkolma u diffiċlek mhux impossibbli li twaqqaf persuna waħda illi tuża oġġetti iżolati pal skiken, trakijiet, eccetera U radikalizzazzjoni mhux il-punt ċentrali hawnhekk. Imma l-akkużat jidher li kien ir-rabja għax ma natax l-azil. Ir-rabta Iżlamista tista' tkun idea u opportunità li jawsa biex jagħti aktar eh, lokal eh, sens ta' vendetta tiegħu. Kien hemm kassim mili meta fl-Iżvezja xi kien raġel mill eritrea li qatel żewġ persuni it-ta'sikkina. Hemm attakki motivati mir radikalizzazzjoni vera, però għal dik l-inxaqsam ma jidher kienu proċeduri dajfa ta' żil il-kawża. Jekk il-persuni koll tistennew l-azil jibqaw ta' detenzjoni mbagħad jitkeċċew ma ngħatawx azil, attakk bħal dan ma kienx iseħħ għanna tendenza nitolbu aktar miżuri wara kull attakk. Per eżempju, sim ta' informazzjoni u prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni huma kwistjonijiet popolari ma' xi każijiet bħal fi Stokkolma dawn jistgħu ma jkunux il-kwistjoni reali. Grazzi. Judith Sargentini fjoġbok. Grazzi President. Eżewġ ma li tkellmu qabli tawk stampa ċara tal-problema x'inhi jekk politikanti għandhom pożizzjoni differenti fuq xi kawza terrorizmu diffiċli toħroġ politika illi taqqat il-kulħadd. Jiena kont membru tal-Kunsill ta' Amsterdam fil-fija erba meta nqatel Teo Van Hoch u dan kellu reperkussjonijiet fuq kollox ta' kollu li konna nagħmlu f'Amsterdam. Imma kellna wkoll xogħol u sforzi għal programmi ta' deradikalizzazzjoni. U madwar l-2010 isu għaf kollox un bat kena gwerra ta' Sirja u wissa għanna il-ġihadizmu qed naraw interess ġdid fil-programmi ta' deradikalizzazzjoni. Imma fin-nos kena nuqqas, nuqqas ta' attenzjoni, waħda mill-mistoqsijiet tiegħi kif nistaw nżommu l-attenzjoni fuq il-mejda meta politikanti bdew u l-attenzjoni tagħhom u u l-finanzjament. Ikoll, kif jista' jkollok stampa ċara, ta' kif tista' żżomm dil kwistjoni diskussa. Mistoqsija oħra li għandi huwa dwar dawk li jaħdmu b'mod iżolat. X'tib ta' analiżi jista' jkollok? sabiex twaqqaf ħaġa bħal din. Intom qed titolbu għal approċċ fuq medda twila ta' żmien fuq analiżi sabiex inħejju ruħna ħjar għal ġejjieni, imma xogħol ifisser dan meta niġu għal persuni li jaġixxu b'mod iżolat. Hawnhekk f'din il-kamra bħala medja et tipritkaw li minnu ġa konverti tal-kem jina ġana prezza dan, imma naħseb li l-kustjoni reali i wara attak emżon nuru illi aħna ninsabu fil-kontroll. Jek dan ifisser illi noħorġu miżuri illi jolqtu n-nis, għalli xek ma jolqtu x nis dan ma jinħass. U kif nelbu dan, hija kwestjoni li naħseb ħadd m'għandu tweġiba għalija grazzi. Sofi Intervel. Sofi Intervel, tikjoġbok. Grazzi, President. Grazzi l-sur Vennike u Van Hinkel. Gossu peċertjen l-rakom għonek. Sena rapportakom b'interess kbir għaliex din il-Kamra kienet qed issejjaħa valutazzjoni tal-politika tagħna kontra t terrorizmu aktar speċifikament l-effettività ta' politika kontra terrorizmu għal żmien twil, nittama li namlu l-evalvazzjoni propja tagħna għalli xtin ila pendenti u jidirli illi dibattitu dwar kif niġġieldu terrorizmu blaħjar mod hija ħaġa ideoloġika għall-aħħar u ma tantx hija fukata fuq ir-riżultati. Is-sur għal-għaw għamel rabta issa mal-immigrazzjoni. Eja kwistjoni wkoll ta' definizzjonijiet. Meta xi ħadd huwa persuna arrabjat għaw tuża trakk jew sikkina għaliex huwa arrabjat kontra s-soċjetà, l-pajjiż, jew d-dinja tal-punent, jew d-dinja mod ġenerali. U meta huwa terrorist? Għaxin qed nara ħafna nies li joqtlu l-oħrajn għal dak li aħna nsejħu raġunijiet politiċi ma ma nsejħu l terroristi. U għandi suspett li definizzjoni edha tiddajjef u qed tintuża għal iktar raġunijiet xenofobiċi, mhux qed nippruvaw nġildu terrorizmu u nagħmlu lin-nies u nħarsu lin-nies għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi. Il-kelma radikalizzazzjoni ġa issemmiet hawnhekk per, personalment nipreferi estremizmu violenti, għalix hemm ħafna nies li huma radikalizzati ma mhux violenti neċessarjament. Li jolqotni hu qed niġġieldu s-sintomu kull darba. Mhux qed nara biżejjed sforzi barra d-dinja akademika sabiex nippruvaw nifmu x'jagħmel lin-nies suscettibbli għal messaġġi ta' estremizmu għalfejn persuna tiġi radikalizzata minn propaganda u persuna oħra le u jidhirli illi ftit tal-limna mill-istorja għaliex rajna mewġi sħaħ ta' terrorizmu jew persuni illi raw stejjer ta' persuni li żaru Spanja fit-tletinijiet sabiex jiġġieldu gwerra ċivili u l-lingwa tagħhom u l-motivazzjoni tagħhom u s-sitwazzjoni mentali tagħhom hija simili għal dak li qed naraw illum. Jiena nsejja għal aktar sforzi sabiex nifmu perfettament xi skatta fin-nies għax bekk ikollhom kien mufteħsa biex twaqqaf radikalizzazzjoni u estremizmu. Mistoqsi oħra, terrorizmu kien jeżisti qabel l-attakki ta' New York, ħaġa li nsew. L-istatistika f'rapport tagħkom immorru lura 20 li kieku l-istatistika fir rapport immorru lura b'20 sena taraw stampa differenti. U tal-limna lezzjonijiet minn dan għax eh, eh, nħol l-impressjoni li dem nivvintaw affarijiet ġodda u ftit tallimna mill-mewġ ta' terrorizmu li rajna. Fl-Ewropa fl-aħħar 20 ta' snin. Thank you, and Jan Albrecht, please. Jan Albrecht, your book. Thank you also from... Grazie, anka minna ħatijaj għal-prezentazzjoni, kif ukoll għax-xogħol fuq l-istudju, illi huwa importanti ħafna x-xogħol tagħna u napprezza illi qed nitlu f'dal qasam illi neżaminaw eh, l-koerenza tal-politika tagħna dal-qasam. Ilu żmien twil illi konna qed niddiskutu dil-kwistjoni għal darba tnejn tlieta u sadan għattant konna qed nadottaw miżuri ġodda mingħajr ma nkunu nafu fejn sejrin u dan għadu jseħ fuq livell ta' stati membri u sentimenti għaj u li għandek 29 ambjent differenti għal dan kollu u armonizzazzjoni hija kwistjoni importanti imma bżonn ikunu nafu wkoll x'inhu lar u x'inhu anqas effettiv ukoll. Għal daqstant nixtieq minna ħatijaj nisħaq fuq il-fatt tal-darboħra illi kontu qed tgħidulna illi waħda mill-analiżi li Importanti li nimplementaw aħjar u napplikaw regoli u miżuri illi aħna daħanna fisseħ u nixtieq ukoll ngħid illi dan irid isir minn xi ħadd. U l-mistoqsija tijaj i qegħdin nitkellmu ħafna dwar miżuri teoretiċi fuq il-karta, databases forsi u sistemi imma xinejdu għal persuni li qed jagħmlu xogħol konkret. Uffiċjali tal-Pulizija, uffiċjali tal-Intelligence fl-Istati Membri għaliex ħafna minnhom, anzi kważi kollha, qegħdin jaħdmu fl-awtoritajiet tal-Istati Membri dawk li qed jaħdmu pereżempju investigazzjoni ta' attakki bħal dawk ta' Stokkolma, jew qed jippruvaw iwaqfu dawn l-attakki huma mifruxa mal-Ewropa kollha, qed jaħdmu Entitajiet zari u medji u x'inhi l-analiżi tagħkom fuq il-politika tagħna hawnhekk. Qegħdin nagħmlu xi ħaġa serja sabit intejbu l-affarijiet, qed namlu xi ħaġa sabiex nanalizzaw fejn hemm nuqqas ta' ħaddiema, partikolarment anka dawk bħiriet. Anka meta niġu għal ċiber investigazzjoni u investigazzjonijiet komuni bma transkonfinari fejn jitlu lingwi differenti u kuntesti differenti. Kif tħarsu lejn ix-xogħol pereżempju ta' teams ta' investigazzjoni konġunta fl-Ewropa? Grazzi. Grazzi Helga Stevens, ikjoġbok. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Grazie, president. Jina xtaqt nirringrazzja lilkom għal-prezentazzjoni. Jina xtaqt nikkonċentra fuq aspett eh, speċifiku l-investu aktar fl strumenti. Irridu nużaw aħjar l-istrumenti li għanna. U il-partit interessati rridu jikkordinaw aħjar, għaliex hemm problema ta' koordinament u kooperazzjoni b'xejn ġdid. Dan imur lura għal diversi snin. Għaliex għanna dan nuqqas ta' koordinament fuq livell Ewropew għandu x'jaqsam mal-fatt illi l-Istati membri rridu jagħmlu ta' rashom u ma jikkoperawx fuq livell Ewropew? Jew hemm xi raġuni oħra? xi kultant in-nies ma tkunx trid integrazzjoni. Forsi din il-problema imma nar ma minar kooperazzjoni ma jkunx riżultati rridu nifhmu wkoll li t-terrorizmu llum parzjalment huwa riżultat ta' situazzjoni fil-vant nofsani għal daqstant huwa importanti li nagħtu attenzjoni kbira s sigurtà fuq il-frontiera. U dan ifisser rridu nħarsu il-frontieri esterni tagħna. Madana kollu hemm bżonn nifukaw ukoll fuq il-politika tagħna ta' sigurtà. L-Ewropa tagħti każ biżejjed dan l-aspett tal-politika naf il-Kummissjoni tieħu ħsieb is-sigurtà fl-Unjoni imma qiegħda tagħmel xogħol tajjeb għandkom xi rakkomandazzjonijiet x'tagħmlu lill-Kummissjoni? il-Sinjura Sippel. Grazzi ħafna l-ura għal strategija u l-intervent ta' Sinjura Ginkel wara kull attak nsejħu għal miżuri ġodda imma qatt ma nitkellmu fuq strateġija ċara. Fuq eċ nitkellmu hawnhekk kellna l-ewwel attakki hawnhekk li saru bluzu ta' armi tan-nar. il li ġiet fuq l-armi tan-nar imma mbagħad kellna attakki bil-vannijiet rakkiet u skiken. Issa se nagħmlu li ġiet fuq trakkijiet u skiken ukoll ma naħsibx. Konna naħsbu li terroristi ġejjin minn xi pajjiż minn si pajjiż terz. Imma rajna reċentement li attakki terroristi ċi kienu minn nies li jgħixu f'pajjiżi tagħna li ġew radikalizzati imma mhux qed nara sforzi jew ftit l-istati membri li nitkellmu fuq prevenzjoni u integrazzjoni. Meta nitkellmu dwar persuni li jgħixu għal żmien twil u mbagħad jiġu radikalizzati u anka viżavi dawk li jaġixu eħedhom u fuq l-eżempju li natallum xtaqt infakkar lilna wkoll fuq persuni bħal Brevik xinu sens tal-kontroll fuq il-frontiera, ja din l-unika miżura li qed nippreżentaw li ċittadini. Jiena nixtieq nappoġġa dak li kien indikat mill kelliema tagħna illi hemm bżonn intejbu mhux biss prevenzjoni integrazzjoni imma nagħmlu xogħol qabel ma jsir attakk. Għandna bżonn nies speċjalizzati li jippruvaw jinfiltraw ix-xena, jaraw x'qed jiġri, u forsi għal daqstant għandna bżonn ħaddiema speċjalizzati sabiex inkunu nafu x'qed jiġri min jista' joħloq il-problemi aktar il-qudiem u dan mhux messaġġ ġdid tal-Parlament. Teżisti problema fi skambju ta' informazzjoni. U minn barra dak li qalet il-kollega Helga Stevens, mhux biss problema bejn l-Istati membri u dan indikajtuh mod ċar, hija problema wkoll fih dan l-Istati membri l-aġenziji differenti u atturi differenti qegħdin għandhom informazzjoni disponibli imma m'hemmx skambju tagħha sfortunatament l-Istati membri ma talmux mill-ewwel attakki li kellna fl-Unjoni Ewropea. Xi informazzjoni iva kienet hemmhekk sfortunatament imma ma kienux fil-post fejn setgħu jgħinu qabel ma sar l-attakk. Jiġifieri, hemm problema ċara u l-problema ma tistax tkun solvuta bil-liġijiet imma billi nsaħħu l-arfin fos dawk involuti sabiex ikun hemm skambju ta' informazzjoni. Jekk dawn id-dibattiti jistgħu fl-aħħar mill-aħħar iwaslu għal riżultat fejn ma nitkellmux fuq miżuri ġodda kull darba li nfakkarkom jisew ħafna flus, naħlu ħafna flus fil-miżuri, naħlu l-flusa minn ħalla sittaxxa mingħajr ma nkunu f'pożizzjoni li ngħidu li għalmenu issa għandna aktar sigurta għalikom. Tassew hemm bżonn nintejbu. kif qabel ma naslu fix-xifer nużaw b'mod effettiv x'għandna dispożizzjoni tagħna rridu ntejbu l expertise sabiex nindirizzaw sfidi ġodda li jista' jkollna qudiemna u hemm bżonn illi jkun hemm skambju ta' informazzjoni imtejba inkella nistgħu noħolqu mijiet ta' miżuri imma xejn ma Grazzi l-aħħar kellima hija Sinjura Natalie Griesbeck jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi kbira għall-istudju anka għall-prezentazzjoni sintetika tal-elementi tal-analiżi li ġbartu jiddispeċini li kien bl-Inglis ma eh, kien bil-Franċis kienu kien iktar sempliċi, ma insomma, grazzi għat-tweġibit u talba l-koerenza fuq tweġibit differenti li qed jitpoġġew fuq livell Ewropew, itħassib li kelkom illi nisqu fuq uh, eh, il-problema kbira ta' frammentazzjoni fl-iskambju ta' informazzjoni ħaġa tassew negattiva, għamżon naqdu il-kapacitajt tagħna bżonn ikun hemm strateġija komuni u mhux miżuri biss wara attak terroristiku. Ma rridux nagħtu tweġibiet parzjali għal daqstant jekk naqdu is-saħħa tagħna nistgħu niġbru informazzjoni sabu sabiex imbagħad nikkoordinaw il-miżuri Intom dan fakkartuh dan l-istudju bl-aktar moċċar. Mżon noħol u strumenti illi tassew ikunu Ewropej u koerenti fuq dal livell Ma rridx noqgħod infakkar hawnhekk f'dan il-kumitat il-fatt illi il-PNR illi mhux Ewropew huwa strument li jikkomplimenta ċertu dispożizzjonijiet nazzjonali li ma jippermettux li tingħata risposta Ewropea huwa sors ta' dispjaċir. Aħna konna nippreferu strument Ewropew sabiex inkunu aktar effettivi. Fil-prezentazzjoni tad dokument sħaqtu fuq il-koerenza ta' ċertu databases u ċertu databases ma jagħtu l-ebda valur miżjud. Mela, xtaqt nistaqsix, qed tipproponu x'għandna nagħmlu x'dejta hemm nieqsa. X'inhu ma l-aspetti nieqsa sabiex noħolqu koerenza? Jekk tassew iridu nagħtu tweġiba sabiex flimkien niġġieldu terrorizmu, hemm bżonn li fil-fatt naġixxu fuq livell Ewropew? Issa, jekk tassew li bit nwieġbu għal din l-isfida ta' sigurtà, dan għanna namlu flimkien bi strateġija. U permezz ta' dispożizzjonijiet illi bħalissa mhux kompluti u li rridu eh, namluhom koerenti. Grazzi had a, just a quick question before you start. So thank you for the, um, the report. Sija malaj malajr. Naqbel ma' sinu Reinsveld illi nittamaw li nistaw nużaw dan fid-dibattitu illi se fuq xedin nagħmlu għaliex intom qed indirizzaw dil-kwistjoni ta' x'inhu l-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea u kont diret ħafna fuq dan din il-famuża pie chart illi nħeġġeġ li kulħadd jenalizza tiżvela ħafna għax apparti eh, fi grupp ta' ħidma l-Kunsil hemm biżewġ atturi li speċifikament jindirizzaw il-ġida kontra terrorizmu. il kummissjoni l-ġdida, ħaġa ġdida u l-Koordinatur. U din il-pożizzjoni tanalizzawha fid-dettall fuq x'tagħmel u x'ma tagħmilx. Il-mistoqsija tiegħi mhuwiex inevitabbli u fir-rapport qegħdin tajdu illi xogħol qed tagħmel l-Unjoni Ewropea u tużaw il-kelma okkażjonali li hija ħaġa li tħasseb ħafna nies imma huwa veru. Qegħdin nitlu fajns antiterrorizmu, PNR, tracking finanzjarju f'timit internazzjonali mal mistoqsija tiegħi hija. Jekk qed inħarsu lejn strateġija ġdida għal valur miżjut tal-Unjoni Ewropea mhux inevitabbli fid-dawl tal-kompetenza primarja ta' membri għal kull raġuni politika u kull raġuni oħra, raġunijiet prattiċi, illi dejjem se jkonna dan it-tip ta' qafas li muwa xejn u jekk lex qed tajdu fir-rapport jekk kunem għafas iktar b'saħtu set tkun l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea. Lejx ix għandna nimmiraw għax jidher li qed ngħidu illi l strategija kontra terrorizmu tal-2005 tal-Unjoni Ewropea kienet falliment bejt ieħor. Jekk iva, għalfejn? Tistgħu tifmuni? Għax qed indurhom mal-lewża f'leġiżloni differenti, mbagħad qed ngħidu u naqbel ma' kulħadd, kulħadd kienet jgħid tamlux li ġijiet ġodda, jen implementaw dak li ġa għanna, imma brabta mal-Unjoni Ewropea ma nix għalfejn uqdu għalija di, il-PNR rridu n-implementawa, ma memx wis moħrajn li rridu n-identifikaw, għax ma jizistux, ma minnix wis. Mux għax ma rridux, imma għax għanna rwol partikolari par l-Unjoni Ewropea dik kienet il-mistoqsija tiegħi. Issa mistoqsija ma lajma lajr, Hemm modelli speċifiċi tkellimtu fuq fuq kif politiċi joħorġu bliġi ġodda xi dak li jistennew in-nies U tifimma meta jkun hemm attività terroristika ma hemm modelli fejn politikanti jagħmlu ħaġa differenti jitkellmu fuq implementazzjoni ta' dak li ġa jeżisti. Mhux qed ngħidlek semmi pajjiżi, imma jeżistu modelli billi kuħadd qed titkellem dwar dan. Għax frankament ħafna politikanti żgur jispiċċaw jażlu inizjattiva ġdida x'dan huwa li trid in-nies Well, thank you all so much for all your questions. Grazzi l-koll għal-mistaqsijiet kollha tagħkom. Jappoġġana fl-ideja li x-xogħol li aħna minna sabiex indalu kollox f'dan ir-rapport għall-inqas qed jiġi konsidrat u qed jintuża f'affarijiet li aħna nissuġġerxu li jittejbu. Ser nirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet u kollega jkompli miegħi. Dwar mistoqsijiet ta' Sur Lopez staqsa dwar is-sistema tal-ħabsijiet u kif torbot mal ma' sistema tal-ġustizja tal-kriminali. Il-kwistjoni tar radikalizzazzjoni ġewwa l-ħabsijiet, x'inhuma l-pressi tajbin dan imur ftit li lin minn dak li għamilna fir rapport pero kontenta li nirrispondi għal din mistoqsija. L-ewwel net torbot ukoll mal-kumment ta' Sofi Invel dwar it-terminoloġija ta' radikalizzazzjoni, kwistjoni ta' tal-definizzjoni radikali u radikalizzazzjoni hija differenti Radikalizzazzjoni huwa proċess li jista' jwassal għal estremizmu violenti u minna jista' joħroġ għat terroristiku. Dinja terminoloġija. Ir-radikalizzazzjoni huwa terminu xi ftit stramp għaliex jissuġġerixxi illi hemm form, forma definita ta' stat radikalizzat li ma trix terġa' lura minnu. Riċerkaturi li jekk tapplika metodi ta' deradikalizzazzjoni huwa ta' sfida kbira għaliex ma tistax tivverifika r-riżultati fi żgur. Allura aħna ma nitkellmux dwar li nbidlu il-fema, però l-aġir irrid ikun hemm noqqas ta' irridu naħu l-involviment minn dan il-fema ta' violenza. Spiss jingħad illi il-ħabsijiet huma hotspots jekk tmur fil ħabsijiet fil-ħabsijiet żgur illi ser tiġi radikalizzat, però din hija xi ħaġa eh, esagerata, hemm riskju però, hemm fattur ta' riskju dan jiddependi xi ftit fuq l-istati membri. Hemm stati membri fejn kien hemm investiment fit-tip ta' programmi li jitwaqfu fih dan il-ħabsijiet fejn fejn hemm sessjonijiet ta' konsulenza ma' psikoloġi, ma' mexxejja reliġjużi u programmi oħra illi diġà huma disponibbli fis-sistema tal-ħabsijiet Però ekk kif il-priġunieri joħorġu mill-ħabs u jmorru jra fis-soċjetà jrid ikollhom sistema ta' appoġġ disponibbli sabiex niżguraw li dawn in-nies jibqgħu fi triq tajba. servizzi li forsi ifittxulek akkomodazzjoni forsi jekk inti wettaq trijat turistiku diffiċli ssib appartament dawn is-servizzi għalhekk irid ikollhom rwol faċilitajiet illi jgħinuk fil-kustjoni ta' kuljum hekk kif terġa' tisollura fis-soċjetà hemm bżonn ta' appoġġ għall familja x'dawn huma is-soċjetà li inti terġa' tidħol fija però anki huma jkunu qed jaffeċċjaw ħafna problemi għax pereżempju jistħu fil-komunità tagħhom. Importanti illi jkollhom rwol fil-komunità. Hemm prassi differenti tajbin fl-istati membri fejn twaqfu dawn il-programmi. Sfortunatament hemm ħafna pajjiżi oħra fejn però din da mhux il-każ. Ovvjament, in netwerk ta' kuxjenza dwar ir-radikalizzazzjoni u hemm ukoll il-grupp ta' ħidma għal ħabsijiet u l-ħruġ minn ħabsijiet. Hemm ħafna operazzjonijiet fi stati membri. Umbat, il-ġilda kontra terrorizmu dessemmit minn ħafna membri. Forsi il-kollega tiegħi xtieq indirizza. Le. dwar il-rwol tal-Koordinatur Ewropew għal-ġieda kontra terrorizmu. Dan huwa rwol interessanti sissa b'mandat limitat ħafna u rizorsi limitati ħafna rnexxielu irressaq ħafna affarijiet fuq l-aġenda sabiex jiżgura il nies huma konxji mis-sitwazzjoni. Però dan huwa uffiċċju żgħir ħafna taħt il-Kunsill għandna wkoll issa l-Kummissarju irridu naraw x'se tkun l-interazzjoni bejn it-tnejn. Dal-koordinatur ilu għamek xarejn u għadna ma rajniex ħafna incidenti fejn hemm pjar ta' xogħol. Irridu jaraw min se jagħmel ir-rwol Pero naħseb li huwa importanti illi jekk tħares għax jekk tfittex xi ħaġa illi ifittex gwida strateġika u aħna nfasizzajna dan fir-rapport, din il-persuna irid ikollha mandat b'saħħtu sabiex ikun jista' jaqqas il-politiki kollha u jaħdem fejn hemm bżonn anki f'relazzjoni mal-Stati Membri il-koordinatur tal-UCT offra ħafna informazzjoni għajjem dubi resaq ħafna affarijiet fuq l-agenda. Diġa għamel ħafna xogħol, pero li l-minnek m'għandux is-setat ta' mandat saftu sabiex imur oltre, jimxir l-minnek kif twaqqaf persuna li taġixxi weħida kien hemm ukoll mistoqsijiet oħra dwar il-fatt li trid tifhem il-fatturi moħbija tar-radikalizzazzjoni għalfejn in-nies huma suscettibbli kif tbiddel dawn il-fatturi f'risposti ta' politika effettivi irridu nkunu passi l qoddim mhux pass wara. Jiena ma naqbilx ma l-osservazzjoni illi mhux qed isiru sforzi sabiex ninvestu fil-prevenzjoni. Aħna naraw li hemm sforzi li qed isiru sabiex nippravjenu, nifmu, però dan huwa qasam diffiċli ħafna. Diffiċli illi ikollok intervisti ma' nisi li jgħu ta' din il-kategorija dan jieħu ħafna żmien għaliex xirtu ikollok relazzjoni ta' fiduċja sabiex tikseb l-informazzjoni. Għatem ħafna rapporti li qed isiru u minn hemmhekk nistgħu diġbru fatturi, però m'hemmx biss soluzzjoni waħda situazzjonija differenti ħafna, pero nistgħu nidentifikaw ċertu fatturi ta' riskju hemmhekk rridu ninvestu. Waħda mill-affarijiet il-ġodda huwa illi mir-riċerka naslu għal politiki. Hemm relazzjoni bejn il-problemi ta' saħħa mentali għaliex ikunu suscettibli għal fatturi esterni. Ikunu vulnerabli għal ċertu influenzi. Hemm evidenza ċara, informazzjoni, numru, numri illi juri illi 60% ta' nies involuti fil-investigazzjonijiet ta' terroristiċi aktar kmini kienu u kol parti fil f'kazijiet ta' em, forniment ta', ta trattamenti mis settur pubbliku però forsi waqfu mit-trattament jew irrifjutaw it-trattament. Dawn huma kwistjonijiet importanti hemm ukoll il-kwistjoni ta' sinjura il-mistaqsija ta' sinjura Sargentini dwar in-nuqqas ta' interess u dan jiet fil-qalba ta' rakomandazzjonijiet għal dawn l-evalwazzjonijiet ta' ġdid fuq termin ta' żmien twil. Irridu niżguraw li ikun hemm livell bażiku ta' fejjin ta' dak li qed jiġri ta' xista jiġri. Irridu ħarsu lejn ix-xejriet ta' kriminalità eh, reati żgħar. Nridu naraw l-sfidi, l-problemi, sabiex nistudjaw il- vulnerabilità tas soċjetà rridu ninvestu u iżommu dal livell bażiku ta' prevenzjoni dan huwa importanti. Qegħdin fil-ħin għaliex eh, fadlina ħafna mistoqsijiet. Però hemm interess ġenwin fir-rapport jgħid il-President. Fadalek disa' minuti. Trid tkun preċiż dan il-kumitat għalhekk qed nivverifika tajt il-kellima. Kif turi li inti qed tikkontrolla s-sitwazzjoni li jekk ikun hemm attak, kif twaqqaf il-politiċi milli jaqgħu fil-nasba li jisaqsu għal iktar miżuri għaliex il-popolazzjoni ċirtara azzjoni. Naħseb li dan għandu xieqsam ma' komunikazzjoni b'saħħita. Ikun hemm rapporti pubbliċi illi inti tikkomunika tip ta' deddit li hemm x'azzjonijiet qed jittiedu kif ċertu affarijiet ma nistgħux inwaqfuhom u ma nistgħux niggarantu nigarantixxu 100% ta' sigurtà kontrijom, pero ovvjament hemm dejjem spazju għal titjib. Pero marridux namlu mizuri illi ħadd ma tistaqsi għalihom. Um, l-atti terroristiċi qabel Anzi, il-reazzjoni si tal-limna minn mill-11 ta' settembru. Għana ħossu li ftit nitalmu lezzjonijiet. Irridu azzjonijiet li jimmiraw il-eruq. Il Issa qed nitkellmu dwar il-prevenzjoni ta' estremizmu violenti. Issa fl-Amerika għandna amministrazzjoni illi bidlet il-politika minn estremizmu għal islamizmu u għalek erġajna morna lura għalix din dbijet komunitajiet ġodda u fil-verità tinċentiva forum ġodda ta' radikalizzazzjoni għawnek u diffiċli eh, najdu x-lezzjoni tal-limna. Pero aħna nafu illi nistaw intejbu l-iskambju ta' formazzjonijiet u sarru ħafna sforzi hawnhekk sabiex intejbu tal-qasam. Forsi l-kollega tiegħi jista' jitkellem dwar dan ukoll. Tixtieq titkellem? Iva, grazzi. Nixtieq nżid ma' dak li għad dwar il-lezzjonijiet li nistgħu nitalmu. Meta konnet nitkellmu ma' l-istati membri l-esperti u nis fil-qasam naraw illi dak illi il-fema ta' pajis li kellu attak terroristiċi huwa differenti minn stati membri oħra iħarsu iktar lejn l-estremizmu tal-lemin. Irridu nara kif naqdu l-affarijiet fil-imkien għaliex meta niżviluppaw politika tal-Unjoni Ewropea trid tinkludi kemm jista' jkun dawn id-differenzi kollha fil-teddit illi wieħed li għandu dwar eh, data bases u s-sigurtà. Is-sur Albert messa semma is-sentiment illi hemm ħafna ambjenti differenti u mhux ambjent wieħed tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb l-istess għax jekk inħassu lejn kif dan affarijiet jaħdmu hemm 28 stampa differenti. Hemm il-kuntest legali differenti. U għalek dan jamra diffiċli mux biss fiħdan l-istati membri, pero anki bejn l-istati membri sabiex intejbu l-kooperazzjoni jekk dawn l-ostakli ma jmorrux. Il-stampa sejħat issir dejjem iktar komplikata meta ninaqdu ma' atturi oħra sabiex jgħajnu fi ġida kontra terrorizmu, per eżempju l-Aġenzija ta' Dwana u Aġenzija oħra. Dejjem isir iktar komplikat li konna din l-istampa ġenerali ċara u nara kif normalizzaw eh, is-sitwazzjoni. id-data u l-informazzjoni tinġabar għal diversi għanijiet xi drabi wara issir taf li seta jkun hemm informazzjoni li seta tajn biex niprevina atti terroristiċi. Però ma tkunx l-informazzjoni il inġabret għal dak il-lan dak iż-żmien. huwa kompitu diffiċli li jkollok id-dejta tajba fil-waqt it-tajjeb fidejn it-tajba. Forsi dawn huma affarijiet li rridu nikkonsidraw, speċjalment meta niġu għall iżvilupp ta' databases ġodda naraw li ħafna mill-istrumenti per eżempju tal-sigurtà tal-frontieri qed jiġu sviluppati għal diversi għanijiet mhux għall-ġlieda ta' terrorizmu biss. Irridu jekk irridu insaħu ġrida kontra terrorizmu, irridu nirrispondu l-mistoqsija xi tkun l-aħjar sistema blan uniku illi niġġielu terrorizmu u ma naħsbux fil-anijiet l-oħra li jista' jkollha sistema. F'ħafna każijiet ikun hemm soluzzjoni u mbagħad naraw x'anijiet oħra tista' taqdi. Tinja xi ħaġa li nistgħu nikkunsidraw. Memx biss informazzjoni, sistemi, databases zina, però n-nies fix-xogħol tagħhom ukoll. Aħna ma investigajniex kemm rizorsi jitħadmu fl-istati membri differenti. X'inhu l-ħiliet tan-nies involuti da kontra terrorizmu fl-istati membri. Però mod ġenerali nistgħu naraw illi hemm budgets differenti fl-istati membri differenti. Xi drabi jkun hemm tnaqqis ukoll fil-budget minħabba kriżi ekonomika. Mbagħad l-attenzjoni għal dan is-suġġett qed tonqos ukoll. Però xi wħud mill-ħiliet mhumiex affarijiet li titallhom millum għal għada irrid ikun hemm investiment fid-nies u fil-ħiliet tagħhom. Bħalma qatt aħna ma investikajniex sal-impunt in-nies għandhom ċertu ħiliet, però jkun interessanti illi ikonna stamp iktar ċara ta' dak illi jitħaddem fl-istati membri. Palma qalet is-Sinjura Invelt. Irridu naraw x'inhu riżultati fl-istati membri. Grazzi għal miżuri li jsiru fuq livell tal-Unjoni u tal-istati wkoll. Grazzi ħafna. Spiss aħna li komissjonaw il-rapporti ta' riċerka u l-aħjar ħaġa huwa illi nużaw dawn ir-riżultati għanna dibattitu importanti dwar l-rwol tagħna. Jien naħseb illi għanna rwol importanti puntu nistgħu nimxu l qudiem irridu nimplementaw dak li għanna diġà. Hemm ħafna kwistjonijiet dubi, però hawnhekk għaw test li nistgħu nużaw grazzi ħafna ta' dan ir-rapport. Kollegi mġiet hawn kopji hawnhekk ġifieri tistgħu tagħduhom. Grazzi lilkom għax-xogħol tagħkom, kollegi, issa Naddu għal żewġ punti oħra naf illi huwa il-ħamis nisridu jitilqu għalhekk nippruvaw naġlu. Għandna l-ewwel rapport mill-Grupp ta' Skrutinju ta' Schengen, irrid nifakkar lil kollegi illi għanna tal-grupp li besa sabiex intejbu l-rol ta' skrutinju fil-governanza ta' Schengen. Kulħat naħseb jaqbel li għanna bżon, speċjalment palissa sabiex naraw x'qed jiġri jkollna skrutinju tal-tibdilit fiż-żona l-lum l-ewwel darba illi qed ġibu għek il-edma tal-grupp ta' ħidma u nispera li dan jiġri fuq bazi iktar regolari. Nishtiq nirringrazzja lil Carlos Coelho illi jaċċetta r-wol ta' president ta' dan il-grupp ta' ħidma. Għandu esperjenza twila f'dan il-qasam. Mela, Carlos nadilek il-kelma sabiex tirrapporta mill-grupp ta' ħidma. Grazzi. Grazzi ħafna sur President. Fil-fatt dan il-grupp ta' ħidma twaqqaf sabiex jiżgura illi din il-Kamra jkollha l-mezzi kollha sabiex teżerċizza l-iskrutinju demokratiku tagħha. Aħna irridu nirrapportaw lil dan il-kumitat eh, kemm il-darba intom tkunu tridu. Palma tafu fl-aħħar terminu wara negozjati mal-Kunsill il-Parlament irnexxielu japprova mekkanizmu ta' valwazzjoni ġdid ta' Schengen dan il-mekkanizmu aħna rnexxina niggarantixxu illi il-Parlament ikun informat biss ħieħ dwar din il-kwistjoni billi jkollu aċċess għal dokumenti, inkluż dokumenti klassifikati bħal rakkomandazzjonijiet għall istati membri. Jiena kontent li ngħid illi issa ser qegħdin nimxu lejn il-ħames laqa u diġà kellna xi riżultati l-ewwel. Il-Kummissjoni diġà qed tipprovdi dan il-Parlament bi taqsiriet orali ta' xogħol kollu li qed isir fil-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen, frontieri esterni, il-politika ta' viza komuni, is-sis, il protezzjoni tad-data, kooperazzjoni tal-pulizija u ritorni l-ewwel minn dawn l-informazzjonijiet iffukaw fuq il-frontier esterni ta' Greċja u l-Kroazja. It-tieni wara dawn l-informazzjonijiet il-Parlament ser jipproduċi għall-ewwel darba rapport fuq il-funzjonament ta' Schengen. It-tielet aħna ħadna passi sabiex niżguraw illi dokumenti konfidenzjali eh, ikunu aċċessibbli għal membri ta' dil-Kamra fil-Parlament Ewropew aħna edin aktar ribri nirċivu dokumenti kollha mill-Kummissjoni Ewropea, però dan għadu ma seħx. Bħalma tafu il-biraħ il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet għattilet darba illi kontrolli tal-frontieri interni jiddewmu fl-Awstrija, Ġermanja, Danimarka, l-Iżvezja u l norveġġa Dan din se tkun l-aħħar darba illi l-Kummissjoni tista' tagħmel din proposta għabbażi tal-krizi umanitarja. Għaddew kważi sentejn minn meta erġajna bdejna nintroduċu il-kontrolli tal-frontieri interni. Sena għaddit minn min meta ħames pajizi għandhom fl-istess ħin dawn il-kontrolli interni. Għaddit kważi sena minn meta il-Komissjoni fl-imkien mal-Kunsil għamlet skadenza sabiex iż-żona Schengen tiġi lura normal. Il-Parlament mhux jef possess tal-fatti kollha m'għandniex idea ta' x'qed jiġri f'dawn il-frontieri interni m'hemmx informazzjoni dan ir-rigward. Forsi tiftakru li aktar kmini din is-sena b'dan il-Kumitat jiena staqsejt il kummissjoni dwar kif nistgħu nevalwaw jekk dawn il-kontrolli u mhix meħtieġa jekk ma din l-informazzjoni. Kemm hemm kontrolli f'dawn il-pajjiżi, kemm immigranti illegali waqafna. X'tip ta' kontrolli qed isiru? X'inhuma mal-miri, x'inhu l-impatt ekonomiku ta' dawn il-kontrolli, dawn il-mistoqsijiet għadhom validi u kważi ħames xhur għaddew din il-kamra però għadha rċivitx informazzjoni ġurnalist mill-EU Observer irnexilu ikollu aċċess għal dawn id-dokumenti qabel il-Parlament Ewropew sur President nixtieq nala billi ngħid illi jiena ktibt lill-Kummissarju is-Sur Avramopoulos u jina staqsejt li din l-informazzjoni tina talna, pero jina nemmen li wasal iż-żmien għal rikjesta formali minn dan il-komitat jina lek nistaqsik sabiex tibatlu itra b'mod urġenti fisem dan il-komitat. Jiena kontenti li najt li aħna ħadna passi sabiex nizguraw li l-Parlament Ewropew jista' jiddefendi aħjar il-suċċessi li ċittadini Ewropew japprezzaw liktar il-Schengen Room movement ħiles, però fadal ħafna xogħol dina, Grazzi. Grazzi ħafna Carlos. Qabel ma naddi kelma lil Sofi oħrajn nixtieq l-ewwel net ngħid illi dak li qed jiġġustifika d-deċiżjoni illi ikolna dan il-grupp ta' ħidma sabiex ċertu mebri jikkonċentraw fuq iż-żona Schengen it-tieni Jina ċert illi membri ser jablu mijar, jina ser, na, ser niktab il komissjoni bot immedjata biex ikonna rapporti mill-Istati membri li mux qed jgħidu nax qed jiġru. Ikonna struttura ta' responsabilta' għanna bżon li nkunu nafu x'qed jiġri. Naħseb kulħadd jaqbel li rridu niffukaw fuq di kwistjoni issa. Grazzi ħafna u nasigura li ser nikbu mod immedjat. Issa, Sofi Guillon. Grazzi ħafna, Sur President. Dan u l ħar xart tiegħi fisem il-grupp soċjalista, però jina għandi deres kbir dan is-suġġett Hemm ħafna aktar membri li huma interessati. Għamiltu ħafna xogħol hawnhekk jiena nixtieq inkompli mal-gwida tal-President u ngħid li importanti illi ikonna formazzjoni dwar Schengen. Irridu namlu pressjoni. Però kien hemm ostakli. Importanti li għana jkollna l-informazzjoni nkunu aġġornati. Jiena nappoġġa li nbagħtu rikjesta formali. Grazzi ikkellima li miss. L-Onorevoli Valero, grazzi ħafna sir nistenna sakkemm tilbsu l-headphones. Jiena wkoll nixtieq ngħid illi naqbel bisħi ma dak illi għali rapporter dan huwa xogħol importanti segwitu li jrid isir minnata għana nixtieq ngħid xi ħaġa dwar dak illi ġara din il ġimma Il-pajjiż tiegħi ġi mistoqsi sabiex jagħmel sitt xhur oħra ta' kontrolli anki jekk neħħew il-kontrolli tal-identità fid-Danimarka mhux fl-Iżvezja hemm miżuri oħra li qed jimdew. Jekk naraw ir-reazzjoni tal-Kunsill tal-Kummissjoni dawn jgħidu li kienu mirati, restretti u saru biss meta kien hemm bżonn. Fl-istess però ma kienx hemm e, kien hemm interferenza minima fil-possibilità tal-ċittadini li jaqsmu il-frontieri. Jiena meta naqsam il-frontiera ħdejn Copenhagen xi drabi nieħu ħafna ħin n-nies fin-nofsinhar tal-Iżvezja eh, resu ħafna l-menti awtoritaj eh, kumpaniji ċittadini għaliex kienem ostakli fil-abilità tan-nies illi u bejn Copenhagen u Malmo. Għawek nistaw naraw illi il-Komissjoni qed tiffavorixxi dawn il-limitazzjonijiet tal-kemm jgħidu li huma proporzjonali, fir-realtà rridu niżguraw illi eh, ma noqodux għal dawn ir-rikjesti. Aħna fil-Parlament għandna kompitu importanti li niżguraw li dawn il-kontrolli fil-fatt huma proporzjonali, ristretti u ma jkollhomx effetti kbar. Grazzi ħafna. Tista tajdina x'qed jiġri bl-iżvjerzi għal-pont, kwistjoni kollha, x'interess, konfużjoni li hemm fil- fost il-pubbliku dwar x'qed jiġri bi Schengen. Dan juri illi kellna bżonn tal-grupp ta' ħidma u espert. Aħna ser nikbu bot immedjat l-Kummissjoni u nirrapportaw lura l-koordinatur. Però xi ħadd jibqa' fl-aħħar tal-aġenda il-ħamis. Grazzi tal-li għattu parteċipaw dan kollu, għana ser niddiskutu dan kollu fil-laqalim mistalibe f'parti aħjar tal-agenda u inqajjem dal-punt anke mal hija tal-membri għax hija kwistjoni importanti issa ngħaddu għall aħar punt fuq l-aġenda. Punt importanti ieħor il-kwistjoni tar rapport tal korruzzjoni. Is-sur Onidi għadu ġej. Għadu ġej, jinni nuża ħafna dil-frazi, pero eħe, imxejna blaġla ħafna. Mux tajjeb li nimxu blaġla fl-agenda. Għaxir trid il-kallima li jkunu għaw. Sofi, inti se tkun hawnhekk. Tibqa' nek sal-nofsinhar sin-10. Jiddispjaċini ma rridx impoġġak diffikultà. Sofi. Jiena nibqa' sakemm ma kienx waħdi. Eh, kumpanija tajba inti para xorta wahda. Mr. Anidi is on the way. Issu Ranidi Anidi jgħet fit-triq tu għonek. Nistaw namlu diskussjoni filosofika. meeting because he could Maritish Maritish waqaf il-laqa jista' jiġi anki issa Alek. se jkollna moment stramp. Ma nistax noffri intratteniment. Mala ejja u sa nofsinar neqsin 10. Pawza qasira formali. Le, fil-verità se jkun għaf ħames minuti. Qabel ma jiġi. Aħna um, batna litra ta' Sur Timmermans, eh, rajtuwa? Iva tajjeb. Colleagues, thank you for your patience. Kollegi, grazzi tal-paċenzja suroni di għetaw Nishtiq bis infakkarkom illi fil-25 ta' jannar Sur Timmermans kitib li dwar ix-xogħol ta' kontra korruzzjoni jsir mill-Kummissjoni jiena batilkom litra jekk marċivejtux jekk joġobkom indikawna dan sabiex nattukom kopja f'din litra għal illi il-publikazzjoni kontinwa tar rapport tal-Unjoni Ewropea ta' kontra korruzzjoni mhux l-aħjar mod kif nimxu qoddim Jiena staqsejt lill kummissjoni kemm il-darba sabiex tippubblika t tieni rapport tal-Unjoni Ewropea kontra l-korruzzjoni fl-2016 u aħna l-koll bilna li kien għodda utli jiena staqsejt li sur Onidi, deputat direttur ġenerali għas-sigurta, sabiex jgħidilna jizustifika ruħu grazzi lil dawk il-membri illi beqgħu hawnhekk, grat ħafna illi bqajtu. Alex Suronidi tista' tieħu l-kelma fuq dal-punt. Thank you, Chair. Thank you very much for, for this opportunity also. Grazie ħafna ta' din l-opportunità forsi wkoll insibu mumenti għarra sabiex membri għarra jipparteċipaw jiddiskutu di kwistjoni importanti. Naħseb dan huwa settur fejn il-Parlament tradizzjonalment kien dejjem għafra dejjem ħafna appoċ għall-inizjattivi li ġew sviluppati ehm, mill-Kummissjoni Ewropea. Litra tal-ewwel Viċi President tefasizza l-importanza li nibqaw namlu pressjoni konna priorità fuq l-attivitajiet ta' kontra korruzzjoni u dan bot mifrux ħafna. Naħseb intom l-ewwel illi qed tiġdu il-ħafna proposti leġislattivi li ġej minnaħa tal-Kummissjoni kontra korruzzjoni ħafna dimensjonijiet il-direttiva kontrol ħasil tal-flus il-rikonoxximent reċiproku tal-ordnijiet ta' frizzaret namlu xogħol ukoll fuq il-konfiska mhux abbażi ta' um, akkuża. dan huwa fl-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. M'hemmx biss ir-rapport annwali, però hemm id-direttiva tas-sajf li għadda. Hemm progress li għandna nistennew minn dan kollu, u mbagħad hemm ukoll il-movimenti pożittivi fejn jidħol uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew illi se jkun l-ewwel juża direttiva PIF, un hemm it traspożizzjoni u l-implementazzjoni, regolarment ikollna l-opportunità li naġġornawkom u l-aħħar aġġornament huwa dwar e, xir pubbliku u x'qed jiġri dwar dan. Hemm ukoll leġiżlazzjoni oħra li qed tiġi diskussa u dan din hija tema li kemm il-darba qajjimtu hawnhekk il-protezzjoni tal-whistleblowers u l-estensjoni tal-użu ta' dawn il-formaturi dan huwa eżempju ieħor fejn għandna nevalwaw għażliet differenti u daqt ser noħorġu bi proposta dwar l-evalwazzjoni tal-politika ta' kontra l-korruzzjoni dan huwa l-interess primarju tal-komitat illum. L-ewwel net nixtieq niskuża ruħi fissem l-istituzzjoni tagħna aħna probabbilment konna nkunu ispirati li niddiskutu dan kollu qabel naraw modi differenti kif intejbu dan kollu. Aħna naħsbu li l-ewwel rapport li ġie pubblikat fl-2014 kien strument importanti illi wassalna sabiex mod konġunt nistudjaw miżuri ta' kontra korruzzjoni eh, bon ġenerali fl-istati membri u għenna sabiex intejbu b'modi differenti il-mod kif għana nevalwaw l isforzi u nimmiraw u insibu xie djufijiet li għatem u għatfadal ħafna djufijiet fil-fat. X'wassalna sabiex nibdlu xi ftit l-approċċ. Aħna fid-diskussjonijiet dwar rapport rajna illi kellna diskussjoni fl-aħħar tliet snin għall-inqas sabiex nagħmlu titjib kbir fil-mod kif aħna fil-fatt nevalwaw termini ta' indikaturi terminoloġija, insaħħu l-kapaċitajiet ukoll illi għanna sabiex nidentifikaw ġufijiet konkreti u ninvolvu l-istati membri fuq livelli differenti sabiex jaħdmu u jisibu soluzzjonijiet. Id-deċiżjoni illi ittieħdet illi din is-sena ma nofrux rapport però nisfruttaw bisħieħ is-semestru, ċiklu ta' semestru, dal-fatt huwa misjuq mill-fatt illi aħna nixtiequ ngħaddu minn proċess ta' rapportaġġ għal fażi ta' rakkomandazzjoni iktar mifruxa aħna naħsbu illi ikonna il-kapacità massima illi ninfluenzaw il-bidla jekk aħna nagħmlu dan jekk nużaw l-odda, l-aħjar odda li għanna dispozizjoni tagħna anke b'mod formali sabiex il-waslu għal bidla f'termini ta' bidliet ekonomiċi u regolatorji. Qed namlu iktar enfasi fuq fuq ġieta kontra korruzzjoni f'dan is-semestru taraw illi fi frar minn 27 stati membri għaliex stat membru huwa kopert minn track speċifika. Tattax il rapport għal pajjiż għandhom parti detaljat dwar ġira kontra l-korruzzjoni u jidentifikaw il-miżuri bżon jużi sabiex isaħħu l-kapacitajiet tagħhom sabiex iġildu aspetti ta' korruzzjoni U fi 17 ta' Mejju dal-waqt ser taraw illi dan kollu ser jinbidel ukoll f'xi rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż illi qed jingħataw l ogħla grat ta' attenzjoni. Aħna nistennew ukoll li jkollna l-aħjar possibiltajiet sabiex iwasslu għal tidjib fl-istati membri. Din id-deċiżjoni ma tridux taqrawa bħala nuqqas ta' priorità fil-politika tal-korruzzjoni. Naħseb il-fatt illi aħna nibdlu dan u nużaw l-iktar strument b'saħħtu għal-bidla u għasinjal li aħna nieħdu dan bis-serjetà, dan ma jfissirx li jaħlet niblu l-approċċ skont il-bazi analitika u l-approċ li nieħdu, għanna ser inkomplu nużaw l-istess odot għal dan. L-odot in-house imma wkoll il-networks li għanna d-dispożizzjoni tagħna ta' korrispondi fl-Stati membri u networks ta' esperti illi jirrappreżentaw spettru sħiħ anki dawk ġejjin minn organizzazzjonijiet internazzjonali. Ma jfissirx illi ser niblu l-approċ tagħna f'termini ta' appoċ li qed niżviluppaw sabiex l-istati membri jittiebu fil-ġilja kontra l-korruzzjoni. Dan ovvjament jinkludi jipprovdi elementi ta' appoġġ finanzjarju mhux biss sabrini ta' kapaċitajiet però anki l-iskambju ta' esperjenzi l-ħajja persu l-komplament. nispera l spiegajt il-ħsieb wara l-introduzzjoni tal-ħidma tagħna fis-semestru u provdejt elementi ġodda għal fatt li hemm kontinwità. Aħna fil-fatt diġà qed naħdmu fuq il-preparazzjoni tal-fażi li mista tas-semestru bl-iżvilupp ta' bazi analitika b'saħħita illi tirrifletti s-sitwazzjoni fl-Istati membri kollha. Grazzi, Sur President. Grazie. Nishti nistaqsi l-membri xjaħsbu fuq din il-kwestjoni. Għanna bħala kellima għanna Radef, Interveltu, Ġabor. Mela, nibdew bi Surradev. Grazie, President. Sur Onido, Onidi, em stqarrija ta' frar tal-2014 mill kummissjoni Ewropea illi tajt. Illi il-korruzzjoni għada sfida fl-Europa riguarda l-Stati membri kollha. U għanda tenata priorità akbar. Fil-prezentazzjoni tal-rapport, il signora Malmstrom menata l-Kommissjoni e tajtu koll illi ma ridux ngħidu b'mod esplicitu illi hemm bżonn iktar minn rapport wieħed biex neradikaw il-korruzzjoni. Għandi tliet mistoqsijiet Meta ħat toħroġ it-tieni rapport il-Kummissjoni kontra l-korruzzjoni u fuq l istrategija ġenerali biex tiġiet kontra l-korruzzjoni minn ħat l-Unjoni Ewropea u għaliex jekk il kommissjoni tajt li hemm korruzzjoni kullimkien fil-Bulgarija u fil-Rumanija biss hemm monitoraċ. Il-Kummissjoni Ewropea tajt eh, kontinuament li mhijiex se toħroġ rapport ieħor, però il-rapport ta' monitoraċ fuq il-Bulgarija u Rumanija jkompli. ċini di double standards minnaħa tal-Kummissjoni? Entfelt. Iva, grazzi. Grazzi. Anke nidi. l-għonet jina mandiġ dubju illi il-Kommissjoni ma naqsitx l-sforzi biex jġildu kontra, biex nġildu kontra korruzzjoni. korruzzjoni mhux dan il-problema, però nħoss li huwa ta' dizappunti li l-Kummissjoni għażlet biex ma, joħroġ ir-rapport iktar, għax dana jgħati l-impressjoni li ġlida kontra korruzzjoni hija eżerċizzju amministrattiv illi tista' sir servizz ċivili. Imma le, hija kwistjoni politika għandna niddibattu fuqha fil-Parlament Ewropew għabbażi ta' rapport annuali minna tal-Kummissjoni Ewropea. Mux biss għax aħna nieħdu gost nagħmlu dibattitu, imma għaliex aħna leġislaturi u aħna rridu noħorġu l liġijiet. U eh, eh, ma tistawx tajdunna biex noħorġu liġi u mbagħad aħna nieħdu ħsieb l-impatti u l-effetti. Għanna bżonn ta' dibattitu politiku barra mill-fatti li semestru Ewropew Iva, hija ħaġa tajba, però dana mhux biżejjed għaliex il-korruzzjoni m'għandix biss impatt fuq l-ekonomija u finanzja, imma għandha impatt kif nafu f'ħafna anki eżempi konkreti u reali għanda impatt fuq id-demokrazija, l-istat ta' dritt u l-drittijiet fundamentali. U hemm rabta minn qrib anki eh, bejn il- it-teddidiet għal dawn il-prinċipi u l-korruzzjoni. Għal daqstant jena ma nifimx, intkom għedin tamlu rapporti fuq kollox is-sena kollha u għaliex għandkom tirtiraw eh, minn rapport fuq il-korruzzjoni. Allora jena nħedġaċ il-Kommissjoni biex terġa tħares lejn din id-deċiżjoni u fl-aħħar ukoll nixtieq ngħid xi ħaġa lill-President. Jiena fil-fatt aħna s-sena li għaddit għamilna eh, proposta fuq il-stata drittu demokrazija, ecc. għamilna proposta li l-Kommissjoni għamluħom fl-imkien dawn il-rapporti eh, u dawn jinkludi anki il-korruzzjoni u anki fuq il-ġustizja, fuq il-pluralizmu fil-medja u fuq id-drittijiet tal fundamentali. il kommissjoni issa għonek b'din eh, l inizjativa edha tirrifjuta l-offerta tagħna, pero l-Kummissjoni naħseb tirrikonsidra meta tħares lejn il-fatt li l-istrumenti għad mu mhumiex xierqa. Enti taf illi eh, eh, x-senajt, imma aħna bħala Parlament Ewropew aħna għanna eh, namlu il-rapport ta' drittijiet fundamentali f'rapport iktar wiesa li jitkellem anki fil-istat ta' dritt u fil ġustizja E anki din il-kwistjoni jekk il kommissjoni Ewropea għandix tati rapport fuq il-korruzzjoni, anki din għandha tkun parti mir-rapport illi illi se jsir minna ta' Engel. U nittama li jinti diħati konsidera bħala proposta uffiċjali u l-kondra turista jitkellmu fuq għambat. E, Eva, nista natik risposta anki fil-kodraturi, però. Issa e, eh, Silvi. Fil-qosor ħafna. Dana huwa nidiskeċin li mawx ħafna nies qed nitkellmu fuq din il-kwistjoni, ma jiena kelli l-impressjoni li, li ma nafx kienet l-intenzjoni, jena smajt eh, l-intervenzjoni tijak u forsi nistaw nitkelmu fuq il-kwistjoni. L-idea hija li natu iktar importanza l kontenut mill-forma, pero kelli sensazzjoni illi għawnek għaw eh, qed nistaħba wara din l-idea biex nigwadanja iktar ħin. Pero minflok ma namlu eh, rakkomandazzjoni, eh, ċoħe rridu naslu għal flok rapport rakkomandazzjonijiet, pero għandi anki xi mistoqsijiet x'namel u fuq ċerti punti napoġġa anki lil Sofi. Nixtieq ukoll nafu x'inhu l-programm. Eh, u tieni punt, kif ħat organizzaw id-dialogu mal-Parlament Ewropew? u hekk komx setatu priorità li dan id-dialogu magħna u blima mod. E, Ċabor mu membru tal-kumitat, imma jista' jitkellem. Grazzi, President. E, anki tal-li tajtni e, l-opportunità nitkellem bħala membru tal-Kumitat ta' Kontroll tal-Budget fuq dan il rapport fuq din il-ħaġa sekk importanti. U grazzi tal-preżenza ta' Sur Onidi jina inħoss illi tkun ħaġa importanti li konna konversazzjoni mal-Viċi President Timmermans, peress li dinija ħaġa importanti. Għandi għandi kommenti, aħna maħniex qed inkomplu b'dan ir-rapport, l għonet bħala proċedura. U tini umbat fuq il-kontenut il-mistoqsijiet. Il-mistoqsija fuq il-proċedura ja illi jina naħseb illi anke jekk aħna naċċettaw id-deċiżjoni tal-Kummissjoni illi jina ma naċċettax, eh, illi anke jekk aħna naċċettawha, naħseb illi din id-deċiżjoni eh, illi ma nkomplux namlu dan ir-rapport, jistaw diskussjoni ma mal-istituzzjonijiet fil-parlament, fil-kumitati, eh, biex niddeċidju jekk hemmx bżonn jew le inkomplux dan ir-rapport fuq l-antikorruzzjoni. Jiena fil-fatt inħossni dizappuntat eh, illi dan id-diskors eh, stabilit madux jeżisti. Fuq il-kontenut mbagħad il-problema tiegħi hija din. Jiena naqber illi semestru huwa strument tajjeb biex wieħed ikun jista' jikkonċentra anki fuq il-korruzzjoni. Però Eh, il-kwistjoni hija eh, li s semestru mhuwiex biss fuq eh, il il-korruzzjoni ma t biss il-finanza u l-ekonomija. Imma il-rapport tal-antikorruzzjoni kienet etati l-opportunità biex namlu monitoraċ tal-korruzzjoni fl-Stati membri u ma naħsibx li semestru wahdu jista jagħmel. Fil-semestru, fl-aħħar round ta' semestru, kienem disa biss stati membri illi eh, ġew it-trattati eh, eh, il-kwistjoni ta', ta korruzzjoni. Dan jfisser li l-maġġoranza tal-istati membri mumiex qed jiġu konsidrati bħala fuq l-argument tal-korruzzjoni. Umbat fuq dan il-rapport, l-ewwel rapport u li huwa l-aħħar ukoll kien hemm kritika li fih biss 28 eh, kapitoli u memx eh, anki ieħor kapitlu ieħor li rigwarda eh, l-istituzzjonijiet Ewropea. Eh, eh, wieħed jista' anki jinkludi Però eh, fis-semestru m'hemmx din il-possibilità, din l-opportunità li namlu rapport fuq il-korruzzjoni anki fl-istituzzjonijiet. Imma tkun ħaġa interessanti li ikonna dan anki fl-istituzzjonijiet u dana jista' jsir biss billi ikun hemm ir-rapport kontra l-korruzzjoni. Grazzi, Sur Ġabar. Iva, fuq dan il-punt li qed issemmi inti kellna diskussjoni mal-Ministru eh, tal-Ġustizja eh, tal-Estonia, -tal tal-Presidenza li diħla, li tkellmet fuq den il dan il-rapport, dan dawn il-punti, li hija ħaġa importanti u jina hija ħaġa qalbi u nistan niproponija fil-laqa tal-koordinaturi fil-laqa li mis. Eh, imma din irridu noħduha, neħduh dan il-pass bħala mossa kontra korruzzjoni u għandu ikolna diskussjoni anki mal-Engel, il-kollega Engel li huwa rapporter u naslu bi proposta ġdida fuq il-koordinaturi fuq il-bundling. E, u jek aħna tlieta nistgħu nintaqgħu nistgħu nitkellmu anki ma' Sur Engel biex naraw e, qabel koordinaturi informalment biex mbagħad naslu bi proposta aktar eh, b'saħħitha. Issa fuq ir-risposti tiegħek Soronidi, inti m'intix sorpris tisma' illi jiena nieħu l-istess pożizzjoni illi semmew il-kollegi. L-idea tal-rapport ta' antikorruzzjoni huwa propju dan u anki minn membri oħrajn smajna għaliex kien rapport importanti. Jekk aħna għandu jkonna kalendarju ta' rakkomandazzjonijiet kif qalet is-Sinjora Gijom, allora aħna rridu nkunu iktar informati fuq il-kalendarju u fuq sustanza għax il-wieħed jgħidha din mhuwiex biżejjed għalina il-membri jifmu x'qed ngħid għal daqstant hija il-pozizjoni tal-kumitat pratikament u jina anki ġa ktibtu fil-ittra imma dinja pozizjoni solida fuq ir-rakkomandazzjoni. Tonajdulek diġa minn qabel eh, qabel ma inti titkellem u tagħti risposti tiegħek. Eh, aħna eh, għanna bżonnu dan ir-rapport u nixtiequh. Għaw interess kbir anke jekk ftit nies preżenti Eh, signora Gomez, id-dispjaċini li wasal tart ma kelli fil-Komitat tal-Panama Papers, e li hija propju <laughs> fl-argument tal-korruzzjoni. U jina ktibt lill-Komissarju Timmermans fuq din il-kwistjoni u ma naqbilx assolutament ma deċizjoni tal-Kummissjoni biex twaqqaf il-rapport eh, fuq kontra korruzzjoni. U aħna mir raġunijiet li tawni li li minnaħa ta' Timmermans kienet illi dina edha essa parti mis semestru Ewropew. Imma il-problema miex parti mis semestru Ewropew, xintkom tafu illi kollegi illi kienu involuti l-iskrutinju ta' semestru Ewropew mandom assolutament xejx jasmu ma' zlida kontra l-kriminalità organizzate u l-korruzzjoni. U ma' kollegi tal-Kumitat tal-Ekonomija, dina miex skuza accettabli. Aħna għanna bżonnu dan rapport assolutament, dan u rapport regolari li konna drajna fu u skont il-mandat u anki talba li għamilna l-Komissjoni u l-Komissjoni accettat u ħadet l-impenn huwa inaċċettabbli illi il-Kummissjoni tirtira minn dan l-impenn. Mela nista' nishtiq nattatikom iktar rapport anki fuq il-mistoqsijiet kollha sarulek. Forsi fil osor President, grazzi anki ta' sinċerità tiegħek u li kont puntuali fuq e, Greko diskussjonijiet e, ikomplu fuq l-aspetti legali natukom update fuq dan imma forsi biex nitkellem fuq dak li għalet is-Sinjora Gomez aħna ma nix qed skuzi skużi qed tieħdet deċiżjoni u aħna qed nippruvaw noħor natu spiegazzjoni e, li waslet għal din il-deċizjoni. U barra minnek rridu nizguraw eh, li mux biss ikonna l-istess rizultati fil-modi għabbażi ta' rapport fuq il-korruzzjoni, imma eh, le, imma rridu fl-imkiel eh, naslu għal rizultati li għana sen kunu ktar effettivi li konna ktar rizultati minna ħata semestru. Aspett fundamentali fl-opinjoni tijaj ija, huwa illi il monitoraċ sistematiku inkompluh maħnix qed nitilfu din l-opportunità fil-fatt billi aħna qed nitrasferixxu r-rapproċ ta' rapport għal eh, għall-analiżi ta' semestru. Jina żgur li se jkun hemm modi u aħna nixtiequ li dan iġi diskuss ma' segretarjat, president, biex aħna ikonna anki l-opportunità li regolarment natukom l-elementi eh, ta' dan il-monitoraġġ sistematiku ta' situazzjonijiet fl-Istati membri, kif ukoll il-monitoraġġ tal-isforzi li saru minnaħat tal-Istati membri u kif aħna niggwidawhom l-Istati membri biex inkunu nistgħu ntejbu is-sitwazzjoni ġenerali. Issa aħna għandna bżonn Eh, insibu mod u u anki il-komment liħor tijak illi fil-fat jaħħaġa eh, wisa il-semestru huwa wisa għabbazi ta' xiex jista' jkonna apprezzamentu dibattitu politiku uh, fid-dimensjoni tal-antikorruzzjoni. Jiena żgur li jekk intkom intkom soddisfatti bil-dak li se joħroġ mis-semestru, jekk semestru ma jagħtikomx l-elementi li tridu u li għandkom bżon biex ikolkom dan rapport politiku, nistaw bla dubju nsibu mod biex nkunu nistaw natukom dak li tixtiequ is-sustanza e, e, biex ikunu tista' tagħmlu dan il dibattitu politiku. Il biex wieħed ikun jista' joħroġ bl-aħjar biex najt li għanna maħniċ nittilfu l enfazi fuq l-antikorruzzjoni, maħniċ qed innaqsu l-kwalità lanqas tal-ħidma f'dan il-kontest. Aħna verament inħossu il-li senatu prova eh, f-17 ta' Mejju bir-rakkomandazzjonijiet li qed niproponu minnaħ tal-Kummissjoni fil-kontest tal-, -tal Eh, rakkomandazzjoni speċifiċi tal eh, anki fuq kwestjonijiet ta' korruzzjoni eh, fl-istati membri u illi fil-fatt huwa mm, strument utli u effiċenti. Suronidi, ti permettina anki tlet mistoqsijiet oħra ta' malajr komplementari għax ġew kollegi waslu mill-kumitati oħrajn. E, e, nitlobkom kollegi li titkellmu fil-qosor. Allora, nibda minn Elli Xnajn l-ewwel Elli. Grazzi, President, skużani li wasal tard, kont fla oħra, jiena ma smajċ imma nista' ngħidlek illi fil-isem l-intergrupp itko illi rigwarda l-integrità, trasparenza u l-ġlida kontra, kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Hemm ħafna kollegi fil-parlamenti li ħadwa b'sorpriża eh, u b'diżappunt eh, din il-aħbar eh, fuq dan ir-rapport li aħna jilna nistennew. Aħna ma naqblux ma' din id-deċiżjoni. U allura nixtieq nistaqsik x'taħseb kif jista' jkun, kif taħseb illi fis semestru Ewropej tista' tagħti biżejjed elementi fil-ġlida kontra korruzzjoni. U nixtieq nistaqsik Kif irnex, għaliex ħattu din id-deċizjoni eh, minkejja talba tal-parlamentu mill-ħafna eh, mill-soċjetà ċivili li toħorġu minn dan il-reporti, speċjalment meta jkun hemm elementi suffiċenti. U għaliex eh, forsi intkom din id-deċidejtu tamlu għamħabba rezistenza minn naħa tal-istati membri li jagħtu l-informazzjonijiet li huma importanti li huma neċessari, dan huwa sinjal ħażin jekk il-Kummissjoni qiegħda taċċetta ir-reticenza minn naħa tal-istati membri li jitkelmu fuq il-korruzzjoni. Għax din hija problema Ewropea u għandha bżonn ta' soluzzjonijiet komuni Ewropej. Inkella se nibqgħu eh, mwaħlin f'din il-ġlieda bblukkati bħal eh, u nibqgħu inkur eh, qegħdin nagħmlu passi lura minflok il-qudiem. Il-kellim miss, eh, grazzi President. huwa importanti illi aħna nifmu illi fil-kwistjoni tal-korruzzjoni aħna qed nitkellmu fuq ħaġa li għanda impatt fuq kull ma eh, nirrigwardaw aħna fil-Parlament Ewropew l politika soċjali, l-użu tal-fondi Ewropej, l-investimenti, l-ekonomija, l-iżvilupp sostenibli, l-edukazzjoni, saħħa, il-korruzzjoni ti rigwardhom kollha dawn l-oqsma eh, fl-istati membri kollha. L-uniku u l-iktar strument għawi biex jiġilet kontra korruzzjoni hija trasparenza. Meta rapport tal-Kommissjoni Ewropea ma, ma jġiex publikat u ma nix aċċess għall-informazzjoni, aħna irridu naturalment nafdaw fikom il-li jintkom e, e, bil-kelma tijak ettajt li se tiġildu kontra il-korruzzjoni. E, però aħna aħna għanna mux bis kwestjoni ta' dibattitu politiku, ma għandkom intkom informazzjonijiet, għandkom aħna għanna bżonnom minn dawk l-informazzjonijiet dik id-data li intkom għandkom fil-istħarriċ li għamiltu u hija verament ħasra u illi dan rapport ma nistax nisimaw il-rizultati tijaw fil-Parlament Ewropew. Fil-osor, għax il-kollega għadu kif eh, semma l-punt liktar importanti ed l-ikbar eh, strument kontra korruzzjoni hija propju trasparenza u volontarjament il-nabbandonaw strumenti li qed jitfadaw fuq dawn il-prassi miex ħaġa li tejna. U l-ora, eh, aħna ah, ah, aħna dejjem nitolbu iktar eh, dokumenti, is-soltu ma nagħmluhx dan ma eh, għandu jiftenna jnejna dan il-fat. Jena fil-fat minix qed niddubita fil eh, impen il-Komissjoni għanda biex tiġiret kontra korruzzjoni, però meta inti tajt li eh, dan u għanklus fil-semestru Ewropew fil-rakkomandazzjoni eh, tal-pajis, tajjeb, imma din addizzjonali, inti ma nix risposta għal-mistoqsija fuq kif intkom ħatamlu ir-rabta bejn libe bħala komitat leġislativ li leġifera fil-ġlida fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u fil-ġlida reali kontra l-korruzzjoni, għax mim lebda rabta bejn il-rakomandazzjoniet eh, tal-pajizi u il-ruol leġislativ tana. U ma rispondejx laqas il-mistoqsija eh, kif għax jekk inti tagħmlu fil-kontest tas semestru qed nifukaw esklusivament fuq il-kwistjonijiet u l-impatt ekonomiku u mhux l-impatt fuq istat ta' dritt u drittijiet fondamentali u demokrazija. Allora jena nipprova nixtieq nifhem kif il-Kummissjoni tixtieq jekk inti ma trix tagħmel rapport kif se tirrispondu għal dawn il-kwistjonijiet kollha. Jek ti permettu li dan kien il-punt li kon sen ressaqien fil-fat, Sofi, għandek issa responsabilta li ti prezenta dak li edin namlu li l-koordinaturi u bil-tabella ta' rakkomandazzjonijiet u sustanza dan is-semestru għandu xaqsam iktar mal-komitat ekol u mhux magħna. Kif issa jinexxinna namlu ġestjoni tal-proċess li huwa eżattament dak li s-Sinjura Endvelt qiegħda tajt dan jiprezentanna problema strateġika. Sentenza unalqu. Meta Ertirajna eh, l-ġizjoni 2011 għal rapport li ma komissjoni parteċipat u ma titqis li t-tini rapport kienet iġin meji u kienem kontrat ma PricewaterhouseCoopers illi ħalset għalija l-Komissjoni f'konformità ma' korrespondenza nazzjonali kien Nef et flus il-Kommissjoni li ma publikat ippubblikat u dan huwa tassew ħaġa valla pena li u ħankun qed nibgħat kummenti bil-miktub. Jekk tridu diġdu xi ħaġa mal-kummenti tal-ruq li ġamiltu. Iva, grazie, President. Punt wieħed. Jekk il-Bulgarija u Rumanija jinsabu taħt proċedura speċifika dan hu minħabba li saru deċiżjonijiet dak iż-żmien anke fil-proċess imma fil-kuntest tas-semestru l-istati membri kollha qed jiġu studjati u żgur fil-kuntest dan jitlob evalwazzjoni. Il-mistoqsija ma kienietx illi maħdniex in konsiderazzjoni tal-parlament, eccetera. Nasab ħadna n-konsiderazzjoni l-pozizjoni differenti u tal-bit, ma danna kollu xsibna li deċizjoni sabiex naħdu għall-integrazzjoni sħiħa fis semestru probabilment kien il-mod kif nistaw niksbu l-aktar u l-aqwa riżultati. Dan iħallina b'informazzjoni il-inkomplu niġbru il-xol li eh, għadna namlu f'termini ta' prezzament tal-sforzi f'kull stat membru x'qed isir kontra korruzzjoni. Ma kellniex kważi rapports, però għandna ħafna materjal li għad naħdmu fuqu u jiena perswas il-insibu mod mal-komitat ta'kom illi dan namluħ disponibli għalix mannix interess li naħbu dan u jina perswas illi fil-kontesta daw diskussjonijiet mal-komitat ta'kom se nizgulaw li nsibu mod kif niprovdulkom l-aqwa riżultat possibli, l-aqwa elementi possibli sabiex intom taqdur għal ta'kom kif spiegajtu li mhux biss nifukaw fuq l-aspetti ekonomiċi li tiġu jiġu indirizzati f'band oħra, f'kumitat ieħor imma niżguraw ukoll il dimensjoni importanti li tkopru drittijiet fundamentali, sigurtà sa ċertu punt, il-li tkunu tistaw tkomplu tevalwaw dan. Unina nista naċċerta kommux bis nir-rapporta dan il-kommissjoni, imma b'mod attiv insibu modi kif ma kom nizguraw li dan materjal jitpoġġa għad-dispozizjoni ta'kom u naraw kif nistgħu nkomplu naqdu ruol importanti. Nikkonkludi billi ngħid l-ewwel net grazzi sur Onidi tal-li spiegajt il pozizjoni ta'kom. Grazzi ta' dan. Tistaw taraw li s-sentiment rifless mill-koordinaturi. Jekk inkunu f'pożizzjoni issa bit-timetable ta' rekomendazzjonijiet għall-ekon li konnadu mill-54 fil-semestru, aħna qed nippreżentaw problema vera, imma waċċar, hija il-pożizzjoni tal-konneturi l rapport kontra korruzzjoni kien il-pożizzjoni default. Probabilment se kol niktab l-sorti minn menżal darba u anka niddiskuti mal-koordinaturi x'inhu mal-possibiltajiet brabta ma' tabela ta' rakkomandazzjonijiet illi tippreżentanna bħala komitat xi diffikultajiet kif espressi għal darboħra mill-membri. Dan jista' jkun problematiku għalina sen strutturali, nieħu gost il-ħamis wara nofsinhar il-membri ġew hawnhekk u esprimew dan kollu dan jgħinna ħafna u grazzi wkoll tal-li eh, prezentajt il-pozizjoni tijak. Se jkun hemm segwitu għalina bażi ta' dan, grazzi membri tal-esprimejtu dan kollu. Tant tajjeb b'mod eloquenti l Bek ġejna fit-tmiem il-laqa jekk m'hemmx aktar kommenti, il-qalim jessija 8 ta' Mejju. Fit-tlieta. Grazzi kollegi. Narakom ġemma li ġejja.